Good morning. Uh, Lodwa tajba, jena tassew kontenta illi nista natikom merħba f'dan il-Komitat tal-Petizzjonijiet tal-Odu u nati merħba lil-mistiedna tagħna dan huwa smih pubbliku fuq it-trasparenza u libertà tal-informazzjoni fl-istituzzjonijiet Ewropej, dan huwa suġġett tal-qalb il-Parlament Ewropew u nixtieq illi nibda billi natikom ftit informazzjoni ta' natura pratika. L-ewwel net eh, ndur fuq il-Dipartiment tal-Politika u eh, najt grazzi mill-qalb u nesprimi l-apprezzament tiegħi għax-xogħol li jintom għamiltu. U nixtieq ukoll illi niġbet l-attenzjoni ta'kom għal fatt illi għanna interpretazzjoni bil-lingwi uffiċjali kollha ħlif l-Estonjan, il-Finlandis, il-Litwan, Portugiż, Sloven u Slovak. U kunu għafu u koll illi dan ismiħ huwa qed jiġi imxandar u l-interventi tal-parteċipanti kollha se jkunu irrekordjati kif għattilkom il-kwistjonijiet fuq it-trasparenza, libertà tal-informazzjoni u aċċess għad dokumenti huwa ta' importanza kbira għad ċittadini għaliex huwa marbut direttament ma' tħaddim tad-demokrazija. Pala persuni li nieħdu deċiżjonijiet il-koll nafu kemm importanti illi l-ċittadini kollu ikollhom l-informazzjoni tajba f'sitwazzjoni li qed issir dejjem iktar komplessa. Idħul fis-seħħ tar-regolament aċċess għad-dokumenti illi waqfu eh, reġistri pubbliċi ta' dokumenti Ewropej permettew li ċittadini illi jitolbu aċċess għad-dokumenti mill-istituzzjonijiet u trattat tal-Lisbona saħaq l-importanza tal- eh, deċizjoni, eh, teħita deċizjonijiet bil-miftuħ u trasparenza uh, fuq il- um, ehm, id-dokumenti. U aħna għedin nirċivu dejjem aktar talbiet ta' informazzjoni mit ċittadin minn madwar l-Unjoni Ewropea kollha għaliex huma rridu illi kollhom iktar informazzjoni dwar il-proċess ta' ta' deċiżjonijiet u leġiżlazzjoni flimkien mal Orti Ewropea tal-Ġustizzja ħolqot ġurisprudenza fuq dan is-suġġett f'dawn l-aħħar snin. Il-Kumitat tagħna irċivat bosta petizzjonijiet fejn iċ-ċittadini jilmentaw dwar nuqqas ta' trasparenza fuq livell nazzjonali u anke livell Ewropew, b'mod partikolari fi kwistjonijiet li għandhom xjaqsmu mal-ambjent. Madana kollu hemm xi negozjati fil-kontest Ewropew mal-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet jgħidu li l-libertà ta' ċittadini għandha tkun bilanċjata mill eh, ċertu ħtieġa għal konfidenzjalità. Aħna hawnhekk se nitkellmu illum ma' panelists kwalifikati ħafna fuq il-bżonn ta' teħita deċiżjonijiet li jkun effiċjenti fl-istess ħin trasparenti fuq livell Ewropew u anke rispett sħiħ tal-libertà l-informazzjoni ta' ċittadini f'kuntest eh, f'kuntest tassew ikkumplikat. Jena nix nawguralkom li il-dibattitu eh, ikun utli għalina l-koll. Ewwel net nati il-mikrofonu l professur Curtin, professur tal-Liġi Ewropea fl-Università Ewropea ta' eh, Firenze u eh, il-professur Leno Sandberg li huwa professur fl-Università ta' Helsinki huma se jippreżentaw ir-riżultat eh, tal-riċerka illi għamlu fuq il-ftit miftuħ, e, trasparenza u aċċess għal e, l-informazzjoni. Professur Curtin, għandkom kwarta biex taqsmu għabajnietkom. Signora President, Signori, jekk e, tippermettuli jiena nixtieq illi nibda billi nirringrazzjakom għal din il- l-istedina u anke nikkontribwixxi għal din il, dan l-istudju li jena naħdmu fuq u għal ċerti snin, suġġett eh, rilevanti ħafna eh, li trattat tal-Lisbona kellu jifoka b'mod partikolari fuq demokrazija, trasparenza u aċċess aħjar għad dokumenti eh, tal-minnaħa ta' ċittadini. Issa nistaw nħarsu lura għal dak li ġara mill-2009 l-awnek u nħejju dokument, tħejja ta' dokument dettaljat mhuwiex ħaġa faċli. Aħna raw il-ġurisprudenza li ħarġet mill-qorti mill-2009 law se nidħlu fuq il-suġġetti ewlenin u kif indirizzatom il-qorti frabta mar regolament 1049 xpunti f'dak il-regolament hemm bżonn illi jiġu aġġornati fil-fema tagħna fejn inħossu li l-qafas leġislattiv mhux komplut jew inkella mhux qed jaħdem kif imiss bħalissa. Umbat nati il-mikrofonu lil professur Curtin li se titkellem dwar l-isfidi u l-punti fejn aħna nħossu li il-Parlament jista' jagħmel aktar xtib ta' rakkomandazzjonijiet inħossu illi jistgħu joħorġu minn din l-analiżi illi aħna wettaqna. L-ewwel punt jorbot ma' regolament 10 49 u dana eh, aħna nħossu li dan huwa regolament illi huwa skadut madux rilevanti ilu jeżisti 15 sena u hemm ħafna ġurisprudenza fuq l-interpretazzjoni tiegħu. Imma dan ir-regolament ma ġiex aġġornat minn meta daħal fis-seħħi trattat tal Lisbona u l-koll nafu għaliex għaliex in-negozjati fuq dan id-dossier eh, ilhom blokkati għal ħafna ħafna snin. U għal din ir-raġuni aħna nħossu li l-proposta tal-Kummissjoni ta' l-2008 u diġa eh, skadiet issa Meta ħna nħarsu lejn il-ġurisprudenza tal-qorti dak li naraw li fil-waqt li l-qorti ħarġet bħafna sentenzi pozittivi partikolari fil-qassam leġislattiv hemm elementi importanti f'dan ir-regolament illi għadhom mhumiex eh, m'hemmx ġurisprudenza dwarhom u għalhekk jagħmluha diffiċli biex aħna nimplementaw ir-regolament kif imiss. Wieħed minn dawn il-punti jorbot mal-konċett ta' interess pubbliku li huwa element essenzjali tar-regolament Tana jorbot ma situazzjonijiet fejn wieħed jikkonsidra li jista' jingħata aċċess għal u fejn jista' jkun hemm xi teddida l-interessi imħarsa. Skont il-ġurisprudenza tal-qorti li l-kwistjoni tal-interessi uh, pubbliċi għadhom vagi ħafna. U aħna uh, ma nix informazzjoni dwar eh, l-użi l-użu li qed isir minn min dan din l-informazzjoni. Għalhekk l-interess tal-pubbliku hija xi ħaġa li rridu nindirizzawha għaliex huwa element essenzjali ta' dan ir-regolament Ħaġa oħra għandha x'taqsam eċċezzjonijiet mandatorja li xi regolament huwa mibni fuq żewġ tipi ta' eċċezzjonijiet dawk mandatorji huma dawk li rikjedu li l-istituzzjonijiet eh, li qatt ma jagħtu aċċess f'każ illi jistgħu jkunu eh, medda xi interessi. Għallek għanna naraw li il-konsiderazzjoni ta' interess pubbliku forsi kultant eh, hija meħtieġa mod partikolari affarijiet li għaw taħt relazzjonijiet internazzjonali jew eh, ħarsin eh, tal-protezzjoni tad-data. Ħaġoħra li nixtiequ nsemmu dejjem bazata fuq il-ġurisprudenza wa aċċess għal file ta' tal-persuna konċernata. Maħniex qegħdin nitkellmu dwar aċċess pubbliku, ma aċċess tal-persuna għal il-fajl tagħha stess. U dan huwa dritt illi huwa imħares mill- karta drittijiet fondamentali bħala parti mill-amministrazzjoni tajba meta aħna inħarsu lejn il-ġurisprudenza li toħroġ mir-regolament 1049 illi hemm ħafna ġurisprudenza illi ma tinvolvix aċċess tal-pubbliku imma ikunu persuni li qegħdin ifittxu informazzjoni tagħhom stess fil file tal-istituzzjoni li dana juri li aċċess għal file tal-persuna konċernata eh, mhux moti kif suppost u din hija xi ħaġa li għandha tkun eh, indirizzata mill-istituzzjonijiet separatament preferibilment fid-dawl ta' amministrazzjoni tajba u regolament ta' proċedura amministrativa li nittamaw se joħroġ tal-waqt. L-iktar mod ċar li jindika li regolament huwa skadut huwa l-ambitu istituzzjonali tar regolament għaliex bħalissa japplika biss għal Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni. Skont il-trattat, il-Bank ċentrali Ewropew u l-Qorti tal-Ġustizzja għandhom status partikolari għal xi trattat jgħid li regolamenti għandhom eh, japplikaw lilhom biss fix-xogħol amministrattiv tagħhom. U għalhekk dan huwa regolament illi nħossu illi forsi mhux daqstant ġustifikat fl-Ewropa kif inhi llum. Jekk aħna nasbu dwar il-kompiti l-ġodda li wetta il-Bank Ewropew, il-Bank Ċentrali Ewropew, aħna m'għandniex, m'aħniex ċerti li għandu jkollu din l-eċċezzjoni tant wiesa li ħafna minn dak li jagħmel il-Bank Ċentrali Ewropew eh, m'għandux jaqsam xejn mal-politika monetarja imma politiki oħrajn bazati fuq il-ġurisprudenza naraw il-orti eh, ħadd kważi mandu aċċess għalija u din hija xi ħaġa li tħassibna meta aħna inqisu eh, il-għan ta' smieħ publiku u proċeduri tal-qorti li kunu publiċi dan u kollu għamħares mill-liġi internazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem. Niġbet koll l-attenzjoni tal-Parlament tal żewġ inizjattivi li għedin qoddim il-Parlament inizjattivi mresqa mill-Kunsil dwar il-Eurojust u eh, l-EPO fejn il-Kunsill edha jgħati proponi eccezzjonijiet wisajn ħafna għal l-Eurojust u l-Uffiċċju Ewropew tal-Prosekutur Pubbliku skont ma japplikaw ukoll għal Bank Ċentrali Ewropew u l-Qorti tal-Ġustizzja. Aħna nasbu illi dan imur kontra trattat għal daqstant hija talba li m'għandix nitlaqa. Fuq id-dokumenti leġislattivi, Aħna nafu illi hemm ħafna ġurisprudenza pozittiva li ħarġet mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-rigward ta' uh, opinjonijiet ta' servizzi legali u oħrajn huma uh, sentenzi tajbin imma qed naraw illi il-Kunsill qed isiba diffiċli illi segwihom u dana nistgħu naraw fil-mod kif ir-regoli tal-proċedura tal-Kunsill ma ġewx aġġornati biex jirriflettu din il-ġurisprudenza preċenti. Eh, mod partikolari fuq l-opinjoni tas servizzi legali. Dawn ma, ma, ma jisiru aċċessibbli għal pubbliku il-sujġetti l-iktar rilevanti għandhom xaqsmu mal-dokumenti tal-trilogi u evalwazzjonijiet tal-impatti li l-Kommissjoni tagħmel fil-fażijiet bikrin ta' proċedura leġislattiva u li l-qorti dan l-aħħar iddikjarat li uh, jistaw forsi jibqaw uh, eh, sigriti. U tinja xaħġa li tħassibna ħafna li xaħna uh, naħsbu li forsi il-Qorti Ewropea tista tibdel id-deċizjoni tagħha għalli xuwa importanti illi għed kollu għacċess għal proċeduri meta tkun qed tfassal xi proposta l-Kommissjoni. Issa, il-regolamentazzjoni aħjar hija opportunità tajba biex aħna nindirizzaw eh, l-aċċess għad dokumenti u il-kwestjoni ta' trilogi u koll torbot ukoll mal-ġurisprudenza pendenti il-kwestjoni ta' dawk l-erba dokumenti berba kolonni hija importanti jekk għanna naraw kif jaħdem il-Kunsill, il-pożizzjonijiet tal-Kunsill u il-partijiet ta' kompromess normalment ma jingħatax aċċessa jom il-pubbliku u meta wieħed iqis kemmi fażi importanti tal-proċedura leġislattiva eh, ma nafux se jsir mill-trasparenza leġislattiva jekk din il-parti titħalla barra mill-proċedura. Fl-istess kuntest aħna niġbru l-attenzjoni għal kwistjoni ta' dak li jot bħala dokument tal-Parlament. Għaliex anke min-naħa tal-Parlament hemm partijiet tal-proċedura leġislattiva li bħalissa jaqgħu barra mill-ambitu tar-regolament 1049 għaliex ħafna mid-dokumenti mhumiex irreġistrati bħala dokumenti fil-Parlament u dan huwa qasam fejn il-Parlament jista' forsi immexxi permezz tal-eżempju. Fl-aħħar net, Il-kwistjoni ta' dokumenti amministrativi u kol saret waħda rilevanti ħafna u dana frabta mod partikolari il-kwistjoni ta' prezunzjonijiet ġenerali li hija xi ħaġa li l-qorti tal-ġustizzja ħolqot dottrina ta' general presumptions illi fil-fema tagħna m'għandix bażi fir regolamenti nifsu. U fil-prattika dan ifisser li fil-amministrazzjoni tal-Kommissjoni għanna oqsma gbar wisajn illi eh, hemm aċċess għalihom għabbażi ta' din il-filosofija. Il Dan ifisser li f'ħafna mill-oqsma ta' politika tal-Kommissjoni wieħed jista' eh, jgħid illi xejn mhux se jsir pubbliku dan jista' jkollu implikazzjonijiet kbar fuq il-mod kif taħdem għaliex jekk l-uffiċjali kollhom il-possibilità li jaħsbu li jistaw jamministraw uh, fuq ċerti affarijiet u xejmu se jsir pubbliku dana għandu implikazzjonijiet fuq il-mod kif huma jaħdmu. Unbad dan il-General Presumptions frabta uh, ma dan u anki dan qiegħed jestendi wkoll għal proġetti pilota u uh, każijiet taksur illi mhumiex kwistjonijiet amministrattivi tipiċi imma jinvolvu wkoll l-istati membri. U dawn il-files tipikament ikun fihom ħafna materjal leġislattiv, eh, materjal li kien sar pubbliku fil-istati membri qabel u li mbagħad meta jispiċċa fil-fajl tal-Kommissjoni eh, f'daqqa waħda ikollu din eh, ikun igawdi minn din il-preżenzjoni ġenerali ta' segretezza fl-istati membri din diġa saret problema għalix hemm implikazzjonijiet fuq il-reġimi nordiċi iktar liberali li normalment dawn il-kwistjonijiet kienu jisom bħala uh, affarijiet pubbliċi. Issa nagħti il-mikrofonu l professur Curtin. Um, Grazzi. Jena nixtieq inżit xi punti fuq dak li qalet il-kollega u nisħaq fuq xi kwistjonijiet illi tistaw sibbon fil-rapport tana. Nishtiq najt xaħġa fuq il-kwistjoni tal-protezzjoni tad-data imma anki fuq il relazzjoni internazzjonali. U dawn żewġ punti fil-fatt jeżistu bħala eżenzjonijiet mill-aċċess għad dokumenti. Kien hemm eh, ġurisprudenza qawwija f'żewġ fiż-żewġ oqsma, però anki mod partikolari minn mindu daħlet fis seħi trattat tal-Azbona wara l-proposta tal-Kummissjoni kienem tendenza biex eh, nemendaw regolament tal-2008. Kienem fil-fat eh, sviluppi illi jesħu fuq wieħed mill-punti prioritari tagħna illi r-regolament huwa għandu bżonn jiġi aġġornat, mhux biss bħala liġi manki bħala prassi prassi istituzzjonali. Fu il-protezzjoni ta' data hemm hemm ġurisprudenza antika kas eh, li jismu lagar illi nitħlu fuqu fil-rapport tagħna illi fil-fatt jieċħat l-aċċess għall-informazzjoni għal reġunijiet ta' protezzjoni ta' data ta' funzjonari pubbliċi. U aħna nħossu illi dan huwa eżempju ta' wieħed mill-elementi li għatri jiġu konsiderati u emendati. Dan huwa eżempju ta' kif il-qorti verament tratta fizolament il-kwistjonijiet prattiċi li kollha qudiemha u bżonn ta' approċċi ktar olistiku, approċċ li ifittex bilanċ iktar lej bejn aċċess għad dokumenti minnaħa waħda u minnaħa l-oħra eh, anki l-importanza tal-protezzjoni tad-data. Però għandu jkun hemm anki xi elementi ta' interess pubbliku f'dan il-bilanċ. U dana jista' jkun qawwi specialment meta il-data personali li trid tiġi protetta tirigwarda funzjonari illi edin jaħdmu fissem l-istituzzjonijiet. U dina, għajem il-punt li min għandu jamlu dan il-bilanċ, ek għandu xikun il-qorti, kas b'kas, jew kella ek din għandix tkun responsabilita tal-istituzzjonijiet stess li kunem approċċi iktar olistiku, ċoħe responsabilità demokratika tal-leġislatur U l-għana huwa il-każ mod partikolari kif nafu fil-Parlament anki illi il-leġislazzjoni tal-protezzjoni tad data ġa dbidlet u għanna eh, regolament ġdid importanti u l-kwistjoni tal-ribbilanċament u l-aċċess tal-informazzjoni għandu jiġi ikkonsidrat f'dan il-kuntest speċifiku li għadu ma sarx da. Dan u eżempju ta' ta' dan. U batem relazzjoniet internazjonali li għal asam liħor li għandu bżon ta' attenzjoni partikolari, ċoħe kwistjoni tal-aċess l informazzjoni fil-kontest tal-relazzjoniet internazjonali. Hemm ħafna bidliet fit-Trattat ta' Lisbona u anki minn dak iż-żmien mill-2009 qudiem u qatt ma kien hemm żviluppi fil-ġurisprudenza u l-qorti hija limitata bil-kliem tar-regolament. U bil-fatt illi relazzjonijiet internazzjonali huwa eżentat. Eh, u aħna fir-rapportana ngħidu illi hemm bżonn nerġgħu nikkonsidraw dan fid-dawl tal-Unjoni Ewropea kontemporanja u sinifikat anki tal-ftejmit internazzjonali u b'mod partikolari in-negozjar ta' ftejmit internazzjonali Unjoni Ewropea manki għal drittijiet tal-ċittadini meta wieħed is in-natura tal-oqsma li huma sottomessi għal dawn il-ftejmit internazzjonali. Dan huwa bidla meta wieħed iqabbilha mal Eh, opinjoni li kien hemm fuq ir-relazzjonijiet internazzjonali dan il-kuntest qabel. U dana huwa dinja ħaġa li aħna b'mod speċifiku nistennew li għandu jkun hemm bidla. U anki il-qorti uh, kien hemm ħafna membri tal-Parlament stess li qudiem il-qorti laqas setaw jiksbu din l-informazzjoni eh, mill-qorti u kellhom jorbtu fuq ir-regoli tal-aċċess pubbliku U dina mi situazzjoni soddisfaċenti u rridu nikkonsidrawa b'mod iktar globali fil-kuntest ta' revizjoni ta' regolament. U aħna maħniex najdu li mux se jkun hemm qatt e l-interess pubbliku għandu jkun dejjem lejn l-aċċess ta' l-informazzjoni. L-interess pubbliku jista' jkun ukoll a favur ta' segretezza f'ċerti Eh, ċirkostanzi limitati, però wieħed irid jifhem fejn huma l-limiti u moċar U għahnix aħna qed nargumentaw li jkun hemm trasparenza totali mija fil-mija. U dana issa e wassalna għal konklużjonijiet tagħna ma anche al punti importanti tar rapportana, cioè eh, le sfide li nara u tip ta' sta nistgħu namlu al futur. O il-kwistjoni principali hija kif qalet il-kollega, et naraw hawnhekk stalemate totali fil-kwistjoni tar-reviżjoni tal access a dokumenti u dan huwa negattiv meta wieħed is il-sitwazzjoni legali dbidlet mit-Trattat tal-Lisbona law. Imma anki il-prassi tal-istituzzjonijiet bidlet u fil-fatt għaw bżonn urġenti li sir revizjoni tar-regolament fuq l-aċċess għad-dokumenti. U jekk dan ma jiġrix, naturalment il-responsabilità eh, hija e, qed titħalla fidejn il-qorti Però dana jiddependi anki mill-każijiet illi qed jitresqu qudiem il-qorti u anki mill-risposti tal-istituzzjonijiet kif jargumentaw mill-każijiet qudiem il-qorti. il qorti u anki mill risposti tal istituzzjonijiet kif jargumentawhom mill każijiet qudiem din qorti il qorti Allora miex kwistjoni biss, u l orti fil-fat ma tistax tirristruttura s-sistema u tati, jew tati sentenza ġenerali, hija dejjem limitata għal fatti tal-kas, hemm ċerti prinċipi ġenerali li wieħed jista' jibni fuqhom, però wieħed mill-problemi li notajna fis-snin illi anki meta l orti tati sentenza ċara kif għamlet fil-kas Turko, fuq l-aċess għall-opinjonijiet legali tal-istituzzjonijiet għat hemm rezistenza minnaħa tal-istituzzjonijiet u ma ma jamluħx u edin jerġaw jġildu l-istess kwistjoni u d il-qorti u għatma wieħed jista' jkun jaf Eh, jistaw kol li xi darba jistaw jirbħu għal pożizzjoni tagħhom. Din mi situazzjoni sodisfaċenti. U aħna nħossu ngħiduh b'mod speċifiku da illi hemm responsabilità demokratika illi eh, minnaħa tal-leġislatur u dina għanda tiġi assunta din ir-responsabilità l orti ma tista' qatt tidħol floka qed eh, isir xogħol eċellenti fin-naħa eh, tal-trasparenza u kien hemm ħafna kisbiet, però mm, dan m'għandux jissostitwixxi affas ġenerali eh, legali illi ikun adatta ta' situazzjoni li nsibu ruħna fihom aħna l-lum. Pratikament dan huwa wieħed mill-punti ewlenin li aħna nixtiequ nisħu fuqu. U nixtiequ nitkellmu wkoll fuq kwistjoni oħra forsi li ma tiġix imsemmija eh, bizzejiet, illi hemm ċerti istituzzjonijiet prinċipali fil-Unjoni Ewropea. Naturalment ir-regolamenti rigwarda l-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill prinċipalment u issa anki iktar eh, wiesa lejn l-aġenziji u ċerti entitajiet u anki il-Bank Ċentrali u l-Orti stess ġew esklużi u dawn huma eh, punti li huma fit-trattat, ġifiri dan nistgħu nbidluh biss meta nagħmlu emenda tat-trattat, però aħna nsibu li wasal il-mument meta wieħed is natura tal-ħidma tal-Bank Ċentrali u tal qorti li rridu nerġgħu nikkonsidraw u dan il-bżonn li huma għandhom bżonn li huma għandhom għal sekretezza f'ċerti ċirkostanzi, ċerki situazzjonijiet, illi jerġa' jiġi konsidrat meta inqisu l-evoluzzjoni eh, tal-ħidma tagħhom il-bank ġifiri u l-orti. U dana eh, ma jistax jiġi protett fil-kuntest ta' l-eżenzjonijiet għall-aċċess għad dokumenti tagħhom. U din hija ħaġa li wieħed jista' jiżviluppa jekk hemm interess. Però nieqafaw issa, grazzi ħafna. Grazzi li tnejn li jentkom għal dawn il-klim eh, interessanti ħafna u interessanti li wieħed inkunu il-wieħed ikun f'dan il-komitat eh, fejn għandna kooperazzjoni mal-ombudsman, il-biraħ kienet għaw l-ombudsman u skambjajna anki l-opinjonijiet fuq dawn il-kwistjonijiet. U, u dan huwa dinja risposta anki loġika eh, għal dak li għadna l-biraħ. Uh, din is-sena fl-Iżvezja qed niċċelebraw 250 sena ta' ftuħ u trasparenza mill-liġi fuq il-libertà tal-istampa illi eh, saret realtà fl-1766 u kien politiku finlandiż dak iż-żmien il-Finlandja u l-Svezja kien l-istess pajjiż huwa kien assisu politiku illi hija eh, kombinazzjoni interessanti ħafna u u u għarnexxielu e, e, e għal liġi fuq il-libertà tal-istampa. F-766 il-pajjiżi skandinavi ħafna drabi huma eċċezzjoni u forsi anki ispirazzjoni. Nirringrazzjakom it-tnejn għal klim ta'kom u tal-li tkellimtu anki mod sinċer. Issa Nishtiq nintroduċikom l-professur Jonas Ebeson, membru tal-konvenzjoni Aarhus, u se jitkellem fu il-riċerka tiegħu fuq l-Unjoni Ewropea u l-Konvenzjoni Aarhus aċċess għal informazzjoni eh, u aċċess għal ġustizzja fi kwestjonijiet ambientali. Issa il-mikrofonu lilek għal 10 minuti. Grazie. Pre President, grazie membri tal-Parlament għall-isteventuni li tkellem hawnhekk kif taraw mit-titolu is-suġġett ta' din is-sezzjoni se jkun fuq il-kwistjonijiet ambientali u anki fuq il-parteċipazzjoni fil-teħid ta' deċiżjoni u għal-ġustizzja dawn huma kollha affarijiet marbutin flimkien. Waħda nir raġunijiet għal dan huwa qasam li fih l-aċċess kien żviluppat ħafna u kien fuq quddiem ukoll għal żviluppi oħrajn. Il-Konvenzjoni Arus bħala Trattati internazzjonali għall-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea hija trattat uniku illi tinkludi drittijiet tal-bniedem u liġi tal-ambjent. Dan huwa mix li huwa rifless mhux biss fil-kontenut tal-konvenzjoni ma anki e, fil-mekanizmi ta' reviżjoni billi hemm komitati internazzjonali. u kieku ma kienx hekk kien ikollna ħafna ftit ħafna x'namlu aħna fir responsabilità tagħna. Kien hemm 150 komunikazzjoni minn membri tal-pubbliku u tnejn minn naħa tal-istati. L-istorja kienet illi kien hemm żvilupp internazzjonali fid-disajnijiet illi waslet għal prinċipju 10 illi kienet id-dikjarazzjoni Rio minna ħataġ nus maquda fuq l-ambjent u f'din id dispozizjoni Meta wieħed meta jħorġu b'dikjarazzjoni bħal di wieħed ma jkunx jaf kemm se tkun kemm se tibqa' fis-seħħ. Imma fil-fatt dina għada teżisti. Din id-dikjarazzjoni waqfet elementi illi se kienu se jiġu riflessi kemm fl-Unjoni fil-liġi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fil-konvenzjoni fuq l-aċċess għall-informazzjoni u għall-ġustizzja. Kien hemm anki ċirkostanzi oħrajn importanti fid-disajnijiet li żżidu fuq din l-iżvilupp, ċoe il-bidliet politiċi fl-Ewropa. Il-soċjetà ċivili, demokratizzazzjoni, eh, id-drittijiet ambientali u ta' drittijiet tal-bniedem u daħlu fil-arena internazzjonali u daħlu anki fil-liġi internazjonali u fil-policies. Qabel ma nidħol fid-drittijiet tal-konvenzjoni u l-informazzjoni u l-aċċess u l-parteċipazzjoni nixtieq nitkellem fuq għaliex wasal għal da u importanti naħarsu lejn l-iżviluppi nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea u internazzjonali hemm ċerti argumenti a favur u ħafna minnhom dawn isibuhom fi preambulu tal-Konvenzjoni Arus u fil-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea wkoll. Argument importanti huwa li partecipazzjoni pubblika u l-aċċess tal-informazzjoni iżid il-protezzjoni tas-saħħa u tal-ambjent. Wasal għal deċiżjonijiet ta' kwalità superjuri u l-infurzar tagħhom. Barra minn hekk tibni fuq il-nazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem u japplikom għal kuntesti ġodda li huwa importanti ħafna. Iżid il-leġittimità u ta' teħita deċiżjoni u l-ġustezza dawn ikunu jistaw ikunu parti mill-proċess u tipromovi b'mod importanti ħafna il-fiduċa lejn l-autoritajiet pubbliċi u l-effettività fl-ambjent. U dana ma jfissirx qed inneħħi il-poteri mill-awtoritajiet il-fatt li tagħti din l-aċċessibilità. U fl-aħħar iżid għad-demokrazija ambientali. Mela l-għan tal-konvenzjoni ta' Arus hija li kontribwixxi għal protezzjoni ta' dritta kull persuna, u edha biex toħloq drittijiet u għettajt dan b'mod ċar. Id-dimensjoni ta' drittijiet fil-konvenzjoni hija fondamentali. U billi tiżgura dawn id-drittijiet, l-intenzjoni hija li tikkontribwixxi għal possibilità li wieħed jgħix f'ambjent li hu adegwat għas-saħħa u għal benessri Barra militati standards minimi fuq l-aċċess tal informazzjoni u l-parteċipazzjoni għall-aċċess għall-ġustizzja, titkellem ukoll fuq prinċipji u konċetti importanti li huma riflessi wkoll fil-implementazzjoni. Hija huwa importanti biex wieħed ikollu fruizzjoni eh, effettiva. U dana meta wieħed illi l-Unjoni Ewropea partit fil-konvenzjoni ta' applikant l-Unjoni Ewropea. E, hemm nozzjoni ċara fuq dak li huwa l pubbliku mhux dawk li huma marbutin mal-attività, fuq l-aċċess m'hemmx wieħed m'hemmx għalfejn wieħed juri interess speċifiku jew għaliex jixtieq ikollu dik l-informazzjoni persuna fuq l awtoritajiet pubbliċi wkoll hemm definizzjoni pjuttost wiesa li importanti tinkludi mhux biss il-gvernijiet imma anke operaturi privati eh, meta jkunu qegħdin funzjonijiet speċjali. U dawn l-attivitajiet kollha huma koperti bid-dritt tal-aċċess dokumenti U mbagħad in nozzjoni ta' informazzjoni ambientali u kollija pjuttost wiesa. Il-partiti mandom penalizzaw il-prosekuzzjoni u l-konvenzjoni titkellem moċċar illi eh, fija proibizjoni ta' diskriminazzjoni, ta' kull tip ta' diskriminazzjoni. U, u il-frontieri huma irrilevanti fl-applikazzjoni. Il meta wieħed jitlob l-informazzjoni ambientali, il-frontieri m'għandhom l-ebda importanza. Umbat fil fil-astru. Għawnek, u importanti li najdu, illi mux bis l-istat tal-ambjent li huwa importanti ċol-arja l-ilma, imma anki fatturi oħrajn u attivitajiet oħrajn, leġizlazzjoni, dokumenti ta' politika, deċizjoni tal-orti, kif ukoll anki analizi oħrajn ta' benefiċċji Eh, u ekonomiċi fid teħit ta' deċizjoni U anki informazzjoni fuq il-siti kulturali, eh, strutturi ta' bini. L-obbligu tal-partiti li għatu għacċess tal-informazzjoni eh, li nistaw aħna namlu referenza li jom najdu li ma passivi, mux għax mumiex importanti, imma Eh, għaliex hemm l-obbligu li jagħtu l-informazzjoni biss meta hija mitluba. Dawn għandhom l-informazzjoni għandha tiġi possibbli mill-aktar mini possibbli. L-iktar tard għal xar f'ċerti każijiet nistgħu nistendu għasa xarejn, imma l-iktar ħaġa importanti hija li l-aċċess hija preżunzjoni. Mm, nistgħu niċħdu l-aċċess biss jekk nabtuha ma' raġunijiet fil-lista, jekk eh, jekk din l-informazzjoni tkun tista' taffettwa b'mod negattiv. U ċoħe l-interess pubbliku. U meta nitkellmu fuq emissjonijiet lejn ambjent m'għandux ikun hemm limitazzjonijiet tal-ebda tip. Eh, ħaġa oħra li nħossu li huwa kruċali u hemm ċerti każi li eh, tres qudiem il-kumitat iċ-ċaħdiet għandhom jiġu għandna nirċevuhom bil-miktub u u jekk ikun hemm raġuni għandha tkun raġuni raġunata. u anki kultant hemm bżonn anki li wieħed iħallas xi ħaġa għal biex ikollu din informazzjoni. Tajjeb, mela barra minn dan l-obbligu passiv, mbagħad hemm obbligu attiv illi jiżguraw illi jgħatu din l-informazzjoni rilevanti. Irridu jiżguraw illi għandhom fil proprjetà fil tagħhom uh, informazzjoni aġġornata u li jkun fluss xiera u dan għandu jkun disponibli b'dele database elettroniċi u anki mill-reġistri pubbliċi. Nadi sa għal parteċipazzjoni pubblika u għonek għaw kriteri minimi għal parteċipazzjoni pubbliċi. Hija sfida li wieħed joħroġ dawn il kriteri għal iktar minn 50 stat li inkludu mill-Portugal sal-Kazakistan li għandhom storji kompletament differenti, però hemm ħtiġijiet minimi li huma kruċali u dana biex il-parteċipazzjoni ma tkunx proforma biex għandu jkunem eh, account tal-parteċipazzjoni attiva. U importanti li l-opinjoni tkolla jiġu ikkonsiderati. Hemm eh, ħtiġiet minimi fuq il-pjanijiet, programmi policies. Mbagħad hemm Eh, anki ċerti ħtiġijiet fuq regolamenti eżekutivi u normi ġenerali. U bat, eh, fit-tielet parti, meta nitkellmu fuq l-aċċess għall-informazzjoni, għandu jkun hemm proċeduri ta' reviżjoni e, u anki possibilità li wieħed e, jisfidhom ċerti leġijiet u anki ċerti li ġiet minn eh, min eh, operaturi privati u pubbliċi li mxu kontra l-ambjent. Barra minnek, dawn il-proċeduri għandu jkollhom anki ħtiġijiet minimi eh, għandhom ikunu ġusti, għandhom ikunu fuqtom u m'għandhomx iqumu ħafna flus. l-istati membri għandhom il-possibilità anki Eh, jaddu għal ġustizzja u ħafna drabi però jum ħafna flus. Jiena qed nitkellem fissem il-Kumitat ta' Compliance jista ikun li jiena għandi anki opinjonijiet kritiċi jiena dak li qed nispjega hawnhekk huwa eh, bbażat fuq ir-riżultati tal-kumitat hawnhekk u interessanti najdu illi il-Kumitat jagħmel reviżjoni tal orti ta' Ġustizzja. Eh, Mhix ħaġa normali li wieħed jaħseb illi l-Qorti tal ta' Lussemburgu eh, eh, eh, edha tgħaddi mir-reviżjoni tal-Konvenzjoni ta' Arus. Ta Għal daqstant il-Komitat ta' Compliance jirċevi l-komunikazzjonijiet, jadotta riżultati u mbagħad dawn jiġu eh, jiġu approvati. U il-compliance edha tagħmel follow-up ta' każijiet. Irrid naġġel ħafna naf li l-ħin huwa pjuttost limitat. U attualment hemm stmin stati membri u anki l-Unjoni Ewropea fil-lista ta' partijiet mhux konformi. U dana jiddependi mill każijiet u dana ma jfissirx eh, illi dawn l-istati huma non konformi b'mod ġenerali iktar minn oħrajn illi għadhom ma ġewx eh, tresqu qudiem eh, il-Kumitat l-Awstrija, Bulgarija, l Kroazja, Repubblika Ċeka, l Ġermanja, Romanija, Spanja u Renju Unit. Fuq dawn il- kwistjonijiet li hemm miktub fil-slide. U f'wieħed mill-każijiet li rigwardaw eh, Rumanija, il-Kumitat ukoll eh, eżaminaw ir-raġunijiet għal għacċaħda ta' ċesta tal-informazzjoni. U attualment il kumitat edha tagħmel reviżjoni tal-rapport biex jaraw hekk dawn il-pajjiżi u biex qed jidħlu lejn eh, situazzjoni iktar konformi u dar japplika wkoll għall-Unjoni Ewropea. Issa, fuq l-Unjoni Ewropea, il-konvenzjoni tapplika l-istruzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea u kien hemm referenza għal bank u barra minn hekk tapplika wkoll għal istituzzjonijiet finanzjari. E, ħafna drabi fuq is-self għal ċerti proġetti u kumitati u koll analizza dawn il-każijiet. L-aċċess pubblika l informazzjoni regolament tal-Unjoni Ewropea huwa importanti, eh, kruċali għall-implementazzjoni. U anki l-aċċess għall-ġustizzja u mhux biss aċċess minnaħat eh, għall-Istati membri, ma anki aċċess għall-orti tal-ġustizzja. Barra minn hekk, il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea ġiet revizjonata minnaħat tal-Kumitat. Dan huwa punt speċjali u delikat kif nistgħu nagħtu responsabilità fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati membri Però il-Kumitat issa tajt illi l-Unjoni Ewropea adotta leġislazzjoni u din leġislazzjoni għandha għandha jkollha ċerti rekwiżiti minimi biex tiżgura li ċerti ħtiġijiet tal-konvenzjoni jiġu segwiti. U hemm anki responsabilità ta' monitoraġġ mingħajr tal-Unjoni Europea biex turi biex tiżgura li l-Istati membri ikunu qegħdin jaħdmu b'mod korrett. Naturalment nistgħu ntejbu sitwazzjoni kif dak li rajna sissa fuq fuq eh, l-informazzjoni, ħafna drabi l autoritajt l-azzjonat ma jatux eh, eh, l-informazzjoni ġusta, ħafna drabi ma jatux fil-ħin, mux dejjem u interessanti kif l-interess kif bilanċat bizzejiet, Umbat anki kwestjoniet tal-komunikazzjoniet interna u fuq kwestjonijiet li ġew analizzati mill-naħa tal-Kumitat. U nista' nagħlaq il-preżentazzjoni tiegħi hawnhekk. Grazzi ħafna. Thank you very much, Professor. And now I'm happy to, to give the... Grazzi ħafna issa nixtieq illi nistieden lil Dr. Abbasi sabiex jitkellem mill-ċentru tal-Liġi Ewropea tal-Università ta' Maastricht. U inti ħatkellimna fuq il-bilanċ bej trasparenza u s-segretezza. Jekk jogħġbok għandek 10 minuti. Grazzi ħafna, Signor President, grazzi ħafna lill-Kumitat tal-Petizzjonijiet li tajtu attenzjoni dan is-suġġett li qisu intessa xi ftit jew wis, u naħseb li importanti li aħna eh, navalwaw l-status quo u naħseb li xi ħaġa pożittiva li naraw minħabba illi hemm ċertu regolamenti li qed ikunu riveduti bħalissa l-Istati Uniti wkoll tejbu wara 50 sena l-att tal il Freedom of Information Act tagħhom u jiena nixtieq li niffoka fuq il-bilanċ bejn is-segretezza u it-trasparenza u ħanifoka fuq ċertu negozjati Iżda qabel ma nidħol fid-dettal fuq il-kazistika u fuq dan il-bilanċ partikolari f'dan it-tip ta' kuntest nixtieq ngħidilkom illi hemm xi ħaġa li ħafna drabi ninsew aħna il-bilanċ bejn l-aċċess għal pubbliku għall-informazzjoni u l-aċċess parlamentari l-informazzjoni. Ħafna drabi aħna ninsew id-distinzjoni minħabba li ħafna drabi il-membri parlamentari jinsab f'sitwazzjoni legali fejn huma jkollhom jużaw il-regolament disa minħabba li ma jkollhomx aċċess fuqtu tal-informazzjoni, però il raġuni għal din distinzjoni daqshekk importanti hija li l-informazzjoni bl-aċċess għal pubbliku hija pubblika għal kulħadd iżda l-aċċess għal membri parlamentari hija nsibuha fl-artiklu 218 ta' Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u hija speċifikata permezz tar-regoli interni tal-Parlament Ewropew permezz ukoll tar-ftejjim interistituzzjonali mal-Kummissjoni u mal-Konsill u kif ħanitkellem fuq dan u nispjegalkom iktar il-qoddim qegħdin waslu għal ċertu restrizzjonijiet dawn il dan il-ftejjim. il il ftejjim Iżda l-aċċess huwa ta' privileġġ ġifieri dan l-aċċess mhuwiex ħajsir pubbliku li ħajkollhom il-parlamentari u nixtieq ngħid ukoll minkejja l-progress li aħna sorvajna fuq l-aċċess għall-parlamentari u rridu nqisu wkoll jekk kienx progress dak li għandu xieqsam il-bilanċ bej eh, segretezza u trasparenza fl-Unjoni Ewropea. Però kif qedtilkom hemm bżonn li jkun hemm iktar segretezza, aħna nafu illi fuq ċertu livelli hemm bżonn li ċertu informazzjoni tinżamm sigrita u konfidenzjali, però jiena naħseb li dan għandu jsir biss fejn ikun meħtieġ. Issa rridu naraw jekk dan xed isir anke fejn mhuwiex strettament meħtieġ. U naħsbu kol li hemm ċertu każijiet li tres qoddim il-Qorti tal-Ġustizzja fej rajna l-argumenti tal-Konsilju u Kommissjoni li kienu qegħdin jitkellmu fuq l estensjoni tal-argumenti tagħhom ħalli waslu għal ġustifikazzjoni li huma diffiċli sabiex tifhom li huma vagi ħafna favur il-segretezza li għandha tinżamm. Għana nasbu iżda li hemm ċertu restrizzjonijiet legali f'dak li għandu xaqsam il-konfidenzjalità tal-informazzjoni u naħseb illi hemm każ partikolari tal kien kontra kunsil fuq l-aċċess informazzjoni tan ċertu negozjati. Dan il-każ huwa importanti u rilevanti minħabba li dan kien l-ewwel każ il-Qorti tal-Ġustizzja b'mod speċifiku talab lil kunsill illi jur il-provi li jekk id-dokumenti kienu se jkunu pubblikati kienu ħajtelfu jew ixekklu b'xi mod negozjati internazzjonali. Dan kien fl-isfond legali fejn kien hemm ħafna fil-fatt lok illi l-Unjoni Ewropea f'dak iż-żmien setgħu jargumentaw favur il bżon ta' segretezza sta fl-istess ħin. Aħna rajna l qorti mhix ħadd aċċetta ġustifikazzjoni ġenerali tal bżon ta' segretezza. Iżda fil-każ partikolari fil-fatt u nafu li hemm ċertu kwistjonijiet li huma importanti f'dan il-kontest tal-każ partikolari, ġifieri l-ftim ta' TFTP u trasferiment tal-informazzjoni finanzjarja u kol għal-planijiet ta' prevenzjoni ta' terrorizmu, dawn huma kwistjoni importanti illi minħabba natura leġislativa ta' dan il ftijim kif ukoll punti oħrajn li għandhom x'jasma drittijiet tal-fundamentali tal-bniedem. Ġifiri, il-qorti qed tieħu iktar azzjoni iżda fejn hemm kwistjonijiet li għandhom xi qisma drittijiet fundamentali tal-bniedem mhuwiex aċċettabbli l konsil u l-Kummissjoni jużaw l-iskuża ġenerali ta' segretezza għal bżonni ġenerali. Issa jekk din il-pożizzjoni tal-qorti X'inhuma l-pożizzjonijiet tal-istituzzjonijiet Ewropej aħna dak li qed naraw li qed jiġri fuq bażi sistematika forsi mhux biss fil-kontest ta' negozjat internazzjonali żanka f'każijiet oħrajn huwa illi ir-raġunament u r-raġunijiet li jitresqu favur is-segretezza huwa sabiex jipproteġu fiduċa li għandhom bejnietom dawk li huma involuti fin-negozjati u anke jkebsu fiduċa fil-pubbliku vizavi il-negozjati dok li jtimexxu negozjati Waħna nasbu li dan huwa argument li ntuża ħafna mill-Kunsill u Kummissjoni fejn il-fiduċja bejn l-imsieħba involuti fin-negozjati tingħata priorità fuq e, il-trasparenza u l-aċċess informazzjoni minħata l-pubbliku issa fil-kuntest ta' negozjati ta' TTIP naħseb illi dan jista' jservi ta' eżempju tajjeb ħafna f'dan il-kuntest minħabba illi għandna dan il-ftejm li wieħed minn numru ta' ftejm fejn il-Kunsill Kummissjoni qiegħda tgħid li hemm bżonn illi jkun hemm fiduċja bejn l-imsiħba involutu fin-negozjati ġifir f'dak li għandu x'jaqsam l-aċċess tal-pubbliku fuq għad-dokumenti naħseb li dawn huma eżempji tajbin li jistgħu jaruna ir-raġunament li hija dejjem jippreferixxi ċertu ammont ta' segretezza fiħdan l-ġir tal-Kommissjoni tal-Konsil. U naħseb li għal ewwel darba aħna qegħdin naraw illi mhux biss qegħdin nitelfu il-proċedura żdanka jistgħu jxeklu wkoll il-ftehim stess. Mela l-aċċess parlamentari dan huwa qasam ieħor fejn nistgħu nirriflettu daqsxejn fuq il-bilanċ bejn it-trasparenza u s-segretezza. Fiħdan il-negozjat jekk kif ittilkom id-dritt tal-aċċess parlamentari għandu natura kostituzzjonali iżda speċifikat bir-regoli interni tal-Buro tal-Parlament Ewropew u kien hemm xi ftit ftehim internazzjonali li l-Parlament għandu mal-Kunsill mal-Kummissjoni. Dan il-ftehim ukoll kien diskuss fuq ċertu livell ta' segretezza u uh, Mux dejjem aħna rajna li krem tutudni favorevoli għall aċċess tal-informazzjoni minnħat tal-Parlament Ewropew. Ħabba li fil-kas ta' TTIP, per eżempju, hemm aċċess tal-informazzjoni li kienet informazzjoni segreta jekk ma tistax tieħu noti. Aħna qegħdin naraw il-Parlament Ewropew għandu rwol importanti ħafna fidan diskussjoni pubblika ġifiri l-aċċess hija titjib minħabba li il-parlamentari qegħdin ikollhom aċċess fuq iżda fl istessin għedin qegħdin naraw li għandna daqxej ta' riskju illi dan l-aċċess qiegħed ixekk il-possibilità tal-Parlament Ewropew li jiddiskuti b'mod pubbliku fuq dawn il-kwistjonijiet illi palissa qegħdin jikunu diskussi b'mod segret. Naħseb illi il-każijiet tal-qorti fil-fattu ma relevanti f'dan il-kuntest kien hemm każ dwar il-ftim tat tanzania fejn il-qorti kienet qed tisħaq fuq il-dritt tal-Parlament Ewropew fuq l-aċċess tal-informazzjoni fil-każ li kien diskuss u trasuq qudiem il-qorti ġimgħa li għaddiet fuq il ftim tat tanzania Il-qorti qalet li dokument li jintbat disa tijiem wara mhux qed jintbat immedjatament hekk kif nuwa mitlub u preskritt fit-trattat qed jindbat tard disa tijiem wara u l-Parlament Ewropew għandu jkun infurmat immedjatament f'kull stadju tal-proċedur ġifieri aħna din naraw li anke f'dan il-każ importanti ħafna l-qorti edha tessaq fuq il-kamp applikazzjoni wisa tal-aċċess tal-informazzjoni li l-Parlament Ewropew għandu jgawdi. Issa, irridu naraw il-Parlament Ewropew allura lil min għandu jitlab din informazzjoni, mdaq xejn ta' konfużjoni dwar fejn il-Parlament Ewropew għandu jfittex din informazzjoni jew kif għandu jaqsam din informazzjoni. Rridu nżommu f'moħħna li mhux kull istituzzjoni edin jitqizu fuq l-istess livell, jina naraw, aħna naraw illi fil kastatiti per eżempju, il-Kunsil kien iktar favur li jaqsam informazzjoni Parlament Ewropew, u iżda mux il-Kommissjoni fil kastatiti ta' Tanzania u kol kienem bżon ta' informazzjoni minn ħata l-Kommissjoni, iżda il-Parlament Ewropew marċifix din l-informazzjoni. Kienem ġifiri ċertu sviluppi anka f'dak li għandu xaqsam l-access tal-pubbliku għall-informazzjoni u l-access parlamentari, iżda jena naqbel u kol mal rapport li sar minnaħat tal-professur Curtin Lino fuq il- konfidenzjalità tas-sigriti u l mota kif qed ikunu miżmuma fuq il-livell Ewropew minħabba illi naħseb li mhux biżżejjed li naraw ċertu żviluppi fil-każijiet li tiġus quddiem il-qorti Ewropej. Jiena rrid nar nixtieq ngħid li importanti li nżommu ċertu bilanċ bejn is-segretezza u t-trasparenza fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna.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 permessa tal-komitat tagħna minħabba il l-komitati tagħna dejjem ikunu xandra fuq l-internet. U jkun hemm mijiet u kważi kultant anka eluf ta' nies U aħna għandna tradizzjoni illi ngħidu illi issa din hija diskussjoni in kamera ħafna drabi mbagħad id-diskussjoni dejjem tkun isa sigrita ma tibqax tkun imxandra zaħna mxek hekk namlu issa nixtieq nistieden lill kollegi sabiex jitkellmu. Margaret Hawken jogħġbok. Grazzi ħafna l mistiedna ta' naħseb li xi ħaġa li tqawwilna ħafna qalbna u qed nieħdu gost nisimgħu dak li qed tgħidilna inti. Qed tgħidulna intom. Wieħed mill-kollega fil-fatt kien Ministru tal-Ambjent u kien qiegħed ukoll iħaddan din il-konvenzjoni naħseb li jista' nista' nqisu wejsa t-tarbija tagħna. Aħna għandna ċertu battalji politiċi hawnhekk, però fid-Danimarka aħna Iħin kollu rġintu favur trasparenza u jiena meta kontu tinserbi fil-parlament danis fl-esperjenza tiegħi jiena rajt li kull darba l-istituzzjoni ikollhom l-opportunità illi jingħalqu hekk ħajamlu, iżda hekk ukoll hawn dik it-tendenza. U kultant naraw li ċertu nies fil-kummissjoni, pereżempju l-kummissarji, jgħidu jispjegaw illi s segretezza li qed tinżamm hija sabiex jipproteġu l-ħaddiema tal-Kummissjoni dak li jaħdmu maċ iżda mal-Unjoni Ewropea. Umma iżda ma femux li l-unika mod ta' kif jista' jkollna rispett għal nis li jaħdmu mal istituzzjonijiet eh, bħala eh, ħaddiema ta' ċivil fil-fatt għandu bżonn iktar trasparenza. U dak li aħna tallimna u li anka wara li kellna karta drittijiet tal bnidem wara trattat tal-Lisbona aħna xi ftit minna fil-Parlament Ewropew, tlabna sabiex ir-regolament 1049 jkun aġġornat. Minħabba li l-Kummissjoni l-Kunsil kienu kontra ir revizjoni huma qalu jekk aħna ħana ġernaw 104 tista' sitwazzjoni ħad tkun għal milli qiegħda bħalissa u kellna bosta inizjativi minn naħa tal-Kummissjoni li kienu maħsuba li jdajfu 104 disa u naħseb illi din kienet xi ħaġa illi aħna nqisuha tal-mistija U jiena tinħares ukoll ir tal-Uffiċċju tal-Ombudsman. Iżda kif aħna nistgħu nagħmlu din ir-reviżjoni jekk minħa tal-Kunsill u Kummissjoni m'hemmx din ir-rida sabiex huma jagħmlu xogħolhom skont l-obbligi tal-Unjoni Ewropea ħalli naraw li l-liġi Ewropea tkun rispettata. U minnaħat tal-Kunsill laqqas membri rida politika sabiex eh, issir din il-bidla u dan l-aġġornament. U jiena naħseb illi fuq it-trilogi rrit ikollna trasparenza immedjata. Iżda tafu kemm il-Kunsill huwa vulnerabbli għal lobbying. U jekk il-pożizzjonijiet l-oħrajn ikunu miftuħ anke min-naħa tal-Parlament, naħseb illi ħankunu iktar immarġinalizzati anka f'dan il-proċedura ta' trilogu. U nishtin ġbilkom attenzjoni għal-fat illi dawk illi jafu xnija l-loba politika ta' bejn istituzzjonijiet ta' lobbying, specialment meta aħna ninsabu f'dan il-proċedura, f'din il-proċedura ta' negozjati u trilogu fuq hekk huma propju mhux ir-riżultat aħar iżda jien naħseb li rridu noqogħdu attenti kif il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tista' tiddajjef sakemm aħna ma jkollniex rekwiżiti għal konsil jiena jiddispjaċini lejt li seta kollha qiegħda f'idejhom. mhux biss fil-każijiet l-iktar rilevanti, anzi mhux dejjem. Grazzi, eżis kollegi min jixtieq jitkellem minnkom. Eljonorek jogħġbok. Grazzi ħafna. Jina wkoll nixtieq nirringrazzja ħafna l-mistiedna enni kellna dal-ħodu kien verament smih pubbliku interessanti, jina nixtieq insaqsi mistoqsija dwar suġġett illi huwa suġġett verament irrelevanti dwar rabta ma' suġġett li aħna diskutejna dal-għodu ġifiri, trasparenza l-aċċess għall-informazzjoni, dak li għandu xieqsam il-proġetti gbar ta' infrastruttura li qed ikunu implementati fl-Ewropa, speċjalment dawk illi huma proġetti illi jaffetwa iktar minn pajis wieħed. Jiġifieri jiena fil-faċ ta' nixbilkom l-attenzjoni ta' storja li qed nisimgħuha isseħ ħafna drabi fil-kuntest tal-proġett ta' taf, ġifieri il-proġett tal-linja ferroviarja bej Eh, Torino u Lyon fejn rajna li kien hemm pozizjoni qawwija min-naħa tal-pubbliku għabbażi ta' raġunamenti sodi ħafna. u Raġunijiet b'saħħithom hemm ħafna li qed jgħidu li dan huwa proġett li mhuwiex ta' siwi minħabba li diġà hemm linja ferroviarja li għadha kemm kienet aġġornata u mtejba ġifieri m'hemmx il-bżonn illi jkun hemm dan il-proġett u bemx flus ta' merkanzija u passiġġieri daqshekk għawija li tista' tiġġustifika linja oħra ferrovjarja ta' veloċità ikbar mill hemm bħalissa, aħna rajna illi fil-fatt kien hemm problemi kbar għall aċċess tal-informazzjoni fuq dan il-proġett u ċittadini ma setgħux isemmaw leħinhom bisħieħ. Tantu hekk il wieħed mill-waħda mill-organizzazzjonijiet illi kienet imwaqfa propju sabiex issemma leħen tal-nies li jiexu fil-territorju, ħalli bekk ikun hemm speċi ta' osservatorju fejn is-sintki kollha illi huma attivi f'dan it-territorju jistgħu jiltaqgħu din l-organizzazzjoni b'mod brutali ħafna ma baqgħetx tinstema' ħanqu din l-organizzazzjoni u din l-organizzazzjoni ta' parteċipazzjoni fil-fatt issa hemm biss nies illi huma favur din dan il-proġett li huma nies li qasbis ħajkunu affettwati minn din il-linja ferrovjar, ġifieri hemm bżonn bla dubju ta' xejn li ntejbu l-aċċess għall-informazzjoni fit-territorju stess fejn dawn il-proġetti ħajkunu implementati kif konna tnejdu dal-għodu. U hekk kif intqal b'mod ċar ħafna dalodu ġifiri il huwa importanti ħafna li aħna nistgħu niggarantixxu parteċipazzjoni u aċċess għad-dokumenti ħalli bekk naraw li anka l-liġi ambjentali tista' tkun implementata kif suppost. Jiena nixtieq insaqsi permezz tal-ima miżuri l-Ewropa taf illi qed jiġru dawn il-problemi ta' rabta ma' nuqqas ta' trasparenza, proġetti illi fil-fatt ikunu kontrihom ħafna me ċittadini u minkejja l-istrumenti kollha tal-aċċess għall-informazzjoni li għandna a dispożizzjoni tagħna xorta waħda ma jistgħux issemmaw leħinhom. Jew nkellem leħinhom ma jasalx fin dawk illi għandhom responsabilità illi jieħdu azzjoni f'dan l-Istati membri fuq il-livell Ewropew. Intom kif taħsbu illi dan l-aspett ta' parteċipazzjoni tal-aċċess għall-informazzjoni, speċjalment fil-qasam tal-liġi ambjentali tista' tittejjeb fil-ġejni qarib, minħabba li importanti li aħna nisimgħu iktar bir raġunijiet illi edin jissemmew minn dawn iċ-ċittadini minħabba li per fil-kas ta' dan il-proġett eh, dawn huma proġetti li mhumiex ħajwaslu għal benefiċċju ekonomiku għal dan it-territorju, iżda ħajkollhom impatt soċjali, ekonomiku u anke ambjentali għal ġenerazzjonijiet tal-futur. Ġifiri aħna għandna obbligu morali ma nistgħux nġelu lil ġenerazzjonijiet tal-ġejjin ibatu minħabba proġetti li qed nimplementaw bħalissa. Grazzi ħafna. Ma nafx hekk hemm xi ħadd ieħor mill-kollegi li jixtieq jitkellem. Margaret, jekk joġbok miva dwar l-aċċess għas sistema ġudizzjarja. Jiena kont ix-shadow reporter meta konna qed nimplementaw il-konvenzjoni l-antika fil-dan il-Parlament Ewropew u naħseb illi aħna rajna li kellna maġġoranza fih dan il-Parlament minkejja li kien hemm ħafna nies li kienu qegħdin jissuġġerx li kuna maċċess għall konvenzjoni ma kienux qegħdin, kienu qed iċaħdu lil kulħadd minn dan l-aċċess għal-sistema ġudizzjarja. Kerna votazzjoni fil-fat fejn maġġoranza waqfet din il-proċedura u rridu naraw kif aħna rridu naraw li dejjem nirrispettaw it-trattat fil-Parlament Ewropew iżdanka fil-Kunsill. Il-Qorti tal-Ġustizzja għandha tkun l-istituzzjoni li tħares dejjem it-trattat iżda aħna kif nistgħu nagħmlu l-parti tagħna wkoll ħabel din mhux daqshekk xi ħaġa faċli. Thank you very much. And now I will give Grazzi. Issa nagħtikom l-opportunità illi twieġbu għal kummenti ma tantx saru mistoqsijiet diretti, forsi nibdew minn dik in-naħa? Umbat il-kol kemm intom ikolkom iċ-ċans illi twieġbu. Mela, grazzi, jiena nixtieq nagħmel ftit kummenti. Mbagħad naf li kollega tiegħi tishtiq tixtieq tikkummenta. Intom irreferejtu għal gwerra li jaddeja għaddejja mhux biss fid-Danimarka imma anke fl-Unjoni Ewropea nistaw nitkellmu dwar din il-gwerra forsi ftit moħbija imma xorta waħda għaddejja l-gwerra. Ma parti E, hemm żewġ kwistjonijiet, waħda hija r-riforma tal-liġi u l-oħra il-prattika fi anfissa, imma dawn huma marbutin ma' xulxin il-rapport tana jiprofa jindirizza il-ħtieġa tal riforma tal-liġi sabiex wieħed ikun jista' jindirizza problemi eżistenti fil-prattika mbagħad timxi minn hemm ma jfissirx li se telimina l-problemi kollha żgur se tibqa' ir-reżistenza, żgur se jibqgħu id-diffikultajiet u din hija ħaġa normali dik hija relazzjoni bejn il-liġi u l-politika. Imma naħseb illi l-ikbar problema fis situazzjoni li qegħdin fija bħalissa hija min huma l-istituzzjonijiet li huma responsabbli għal liġi eh, ħarċa liġi huma l-Kommissjoni, l-Konsill u l-Parlament Ewropew u l-Konsill huwa l-Kommissjoni għadik li għandha eh, seta tal-inizjattiva imma dak li naraw fil-prattika u uh, din najduħ dan mod eh, pjuttost ċar fil-rapport li il-Kummissjoni bħalissa edha tirreżisti minkejja li il-Kummissjoni l-ġdida suppost edha tpoġġi trasparenza fil-qalba tal-ħidma tagħha u eh, iva meta bdew imma minnaħa l-oħra jekk aħna naraw il-kommenti tal-Kummissjoni waqt il-każijiet li jitres u qoddim il-qorti huma dejjem jiġġieldu favur is-segretezza u eh, ma jridu, jridu jimponu prezenzjoni ta' segretezza, ġifiri il-regola ġenerali tkun il-segretezza u mux il-ftuħ u l aċċess Għalek issa dawn il-kwistjonijiet kieku kellom jitres u uddim il-orti u l-orti tajt l-axar kelma, jew inkella għanna ikkonna dibattitu miftuħ ġenerali eh, u pubbliku fuq dawn il-kwistjonijiet. U aħna dak qed nipprovaw nipproponu. Aħna namlu proposta waħda konkreta li forsi intilfet fir-rapport li il-Parlament Ewropew dan l-aħħar fil kontesta ta' proċeduri amministrativi ħareġ b'xi tip ta' abbozz ta' model biex ngħidu hekk u dana batu lill-Kummissjoni. Huwa mod ġdid ta' kif nipproċedu u l-Kummissjoni qiegħda tirreżistih tajt li memx għalfejn. Imma dana kollu billi għamel dan il-Parlament forsi mandux is-seta formali tal-inizjattiva imma xorta ijat jagħmel sforzi pubbliċi biex javvanza dan id debattitu u aħna naħsbu illi din hija xi ħaġa li tista' ssir f'dan il-kuntest. Aħna naraw li hemm xi ħaġa li ma tantx semmiet hawnhekk illum u forsi mhux l-aktar mument eh, propizju imma l-kwistjoni tal-klassifikazzjoni tad-dokumenti u uh, mhux qed nirreferi biss għad dokumenti li huma segreti imma dawk li huma b'aċċess limitat u l-kategoriji kollha ta' dokumenti li mhumiex pubbliċi li forsi mhumiex eh, klassifikati imma xorta m'hemmx aċċess min-naħa tal-pubbliku għalihom dan ukoll irridu niddiskutuh. Um, ir-rabta, ir-relazzjoni bejn ir-regoli ta' aċċess u r-regoli ta' segretezza u eh, illum fl-2016 avvanzajna ferm aktar milli konna wasanna l-2001 eh, fil- mod kif qegħdin naħsbu dwar ir-rabtiet bejn dawn iż-żewġ affarijiet. Għandna bżonn li konna regola jew liġi ta' segretezza fuq livell tal-Unjoni Ewropea ma' miżura leġislattiva fejn ikun hemm il-ħtieġa ta' segretezza u limiti għalija li dawn isiru eh, xaħġa aktar ġenerali u din hija xaħġa li aħna nipproponu. Umbat, fl-aħħar net fuq il-kwistjoni tal-trilogi, iva din hija kwistjoni delikata ħafna u aħna ma niproponux illi il-Parlament Ewropew biss għandu jkun responsabli għal ftuħ u l-aċċess jista eh, jmexxi eh, bl-eżempju imma il-problema hija li hemm isu eh, negozjati diplomatiċi bejn l-atturi differenti u wieħed eh, jista' jgħid eh, jista' jesprimi dubji dwar dan il-ftuħ f'kuntest bħal dak, imma l-unika soluzzjoni tista' tkun interistituzzjonali rrid ikun hemm ftehim interistituzzjonali bejn l-istituzzjonijiet kollha u dik hija l-problema għaliex dana eh, mhux se jiġri kif ġipu laħa imma rridu nibdu nibdew x'imkien. Grazzi. Lil professor, professor Curtin, issa il-professor Leno Sandberg. Jina nishtiq nitkellem fuq żewġ kwistjonijiet waħda fuq il-riforma ta' regolament jekk hemmx iktar riskju milli vantaġġi f'dak il-proċess u mbagħad fuq ngħid xi ħaġa fuq it-trilogi dwar ir-riforma ta' regolament u eh, jiena dana qed ngħidu għaliex qabel kont naħdem fil-Kunsill li kellu responsabilta negozjati fuq il-regolament 10-49 u jina nara li jem riski fil-ftuħ ta' dak il-proċess għalix palissa memx minoranza ta' blokkar eh, fil-konsil, jġi fil pozizjoni tal-konsil eh, se tkun negattiva ħafna fir rigward ta' aktar trasparenza hemm riski kbar pereżempju fi kwistjonijiet leġislattivi mod partikolari fejn għandna ġurisprudenza pożittiva ħafna mill-qorti li tibni fuq id-dritt kostituzzjonali u demokratiku ta' ċittadini li jingħataw aċċess għal dokumenti li r-riforma tar regolament se jwassal għal xi ħaġa inqas mill-ġurisprudenza tal-qorti. U eh, il-Kunsell imma il-Kommissjoni u koll naħseb uh, jistaw jappoġġawhom. Imma mbagħad fl-istess ħin meta niġu għal kwistjonijiet amministrattivi hawnhekk għandna sitwazzjoni fejn għanna bżon ta' intervent leġislattiv u naraw li ħafna mill-amministrazzjoni tal-Kummissjoni edha tistaħba wara l-amministrazzjoni u edha mhix tagħti aċċess għal xejn huwa diffiċli li wieħed isib każ fejn il-Kummissjoni uh, eh, marċeviċ dak li riedet mill-qorti. Għallek l-unika mezz kif aħna nistgħu nelbu dan ir-reġim huma permezz tal-bdil tal-liġi. U naħseb illi dana huwa meħtieġ f'każijiet ta' ksur u uh, każijiet ta' proġetti pilota Ewropej għaliex dawn huma kwistjonijiet leġislattivi anki jekk mhumiex bħalissa fil-proċedura leġislattiva ġew eh, indirizzati mill-leġislatura Ewropea u wkoll se jkunu indirizzati mill-parlamenti nazzjonali u kif qatt qabel hemm ir-riskju qawwi illi eh, jillimitaw ir-reġimi ta' trasparenza nazzjonali li għandhom diffikultà bil-ġurisprudenza tal-qorti li tajt eh, b'mod tant wiesa li dawn huma kwistjonijiet li għandhom jibqgħu segreti. Din hija xi ħaġa li jiena naħseb li hija problematika ħafna. Imbagħad hemm oqsma oħrajn fejn hemm potenzjal bħal pereżempju relazzjonijiet internazzjonali Eh, naraw l-interpretazzjoni, nfittxu eh, prattiki ġodda kif rajna per eżempju fin-negozjati fuq it-TTIP u dana mingħajr ma biddilna il-liġi u fejn l-Ombudsman eh, kien tana għamel kontribut importanti fl-izvilupp ta' dawn il-prattiki ħaġa oħra sa fuq it-trilogi u li rajta wkoll minnaħa tal-Kunsill. Aħna ħsibna li permezz tat-Trattat tal-Lisbona Eh, konna wasanna għal seduti tal-Kunsill miftuħa Imma fil-prattika dak li qed naraw huwa li eh, da aktar ta' spiss il-negozjati il eh, jisiru bil-mallu fuq livell tal-Coreper qatt ma jaslu għand il-Konsil għax kulħadd jaf il-seduta tal-Konsil tkun miftuħa u l-laqa tal-Coreper tkun magħluqa hija proċedura segreta u eh, saċertu punt nifem li il-mod kif jaħdmu l-istati membri, il-mod kif jilleġislaw u jinnegozjaw, għandhom bżon ta' ftit lok għal konfidenzjalità, għandhom bżon ta' ftit eh, marġni ta' manuvra fejn jistaw jinnegozjaw minar ma jaqaw ċajt u li inti tipprova neħilom dak l-ispazju għal kollox mish xi ħaġa realistika. Imma Eh, din hija xi ħaġa illi ma nistgħux neħilsu minna għal kollox. Però fl-istess ħin hija problema li l-biċċa l-kbira u l-iktar parti deċiżiva tal-proċess leġislattiv huwa malu, isir bil-maluq. U din hija problema anke għal parlamenti nazzjonali għaliex huma ma jkunux jafu x'pożizzjonijiet ħa il-Kunsill u hemm eh, kien hemm problemi kbar għal negozjati li kienu qed isiru fi żmien reali u anki kien hemm ukoll problema ta' responsabilità li l-Parlamenti Nazzjonali laqqas ma jkunu jistgħu jagħmlu xogħolhom sew. U għal din ir-raġuni naħseb illi dak li rrid nara hija eh, diskussjoni fuq il-limiti tal-konfidenzjalità fil-proċedura leġislattiva għaliex bħalissa dawn il-limiti qegħdin isiru għabbażi ta' applikazzjonijiet individwali Eh, mill-naħa tal-ħaddima ta' ċivil u mill-naħa tal-Kunsil b'mod partikolari naraw eh, tweġibiet li jintbatu li eh, ċittadini li jajdu li ċittadini għedin ifixklu il-proċess ta' teħi ta' deċizjonijiet illi dana huwa kompatibli ma' l-ideja ta' drittijiet demokratiċi u anki eh, jillimita id-dritt ta' ċittadini li jipparteċipaw u id-dritt tal-parteċipazzjoni huwa waqt li jkunu qed isiru l-affarijiet mhux wara. Għalhekk iridu insibu l-ispazju xira għal parteċipazzjoni fil-proċess fi żmien reali waqt li jkun għaddej il-proċess. Grazzi ħafna, professur Lino Sandberg u issa il-professur Epson. Iva, grazzi ħafna, Signora President. Jiena nixtieq nikkommenta fuq żewġ punti l-ewel fuq il-proġetti ta' infrastruttura dawn il-proġetti uh, huma eżempju ċar ta' fejn il-konvenzjoni ta' Aros tista' tkun rilevanti, mod partikolar f'kuntest transkonfinali l-aċċess għall informazzjoni fuq proġetti ta' infrastruttura huwa importanti kemm waqt il-proċess ta' parteċipazzjoni tal-pubbliku għaliex hekk ma jkunx hemm aċċess għall informazzjoni ma tistax tipparteċipa kif imess u b'mod effettiv. Tkun biss ikun biss bżar flajnejn imma anki eh, parteċipazzjoni mingħajr referenza għal proċessi partikolari ta' teħi ta' deċiżjonijiet u il-Kumitat ta' Arhus fuq il- del kwestjoni u per eżempju proġetti fuq enerġija li tiġġeddet per eżempju il-linji tal-enerġija u turbines u anki il-highways. Huwa importanti illi nifmu koll li l-istituzzjonijiet kollha fuq livell nazzjonali, pereżempju fl-Italja u fi Franza, fuq livelli reġjonali u livell Ewropew, l-autoritajiet pubbliċi kollha huma inklużi u dana jinkludi wkoll istituzzjonijiet finanzjarji għaliex dana jinvolvi kwistjonijiet ambjentali. Ma narax li Jista' jkun hemm eh, parti tal-informazzjoni per jkun hemm it-tenders fejn ikun hemm bżonn li l-informazzjoni tinżam segreta, imma b'mod ġenerali l-informazzjoni għandha tingħata. U għandha tingħata fazi bikrija sabiex il-pubbliku jista' jipparteċipa meta l-affarijiet kollha ikunu għadhom eh, fluidi waqt il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet u mhux wara Aħna dan il-Kumitat tal-Konformità eżamina din il-ħaġa u ra li hemm noqqasijiet Ħaġoħra li ir-rimedji domestiċi għandhom ikunu kompluti li jfisser illi il-kontest nazzjonali għandu jgħaddi l-proċessi amministrativi u ġudizzjarji u anki l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel użu tar-rimedji kollha disponibbli imma naraw li l-elementi tal-konvenzjoni urrus huma eh, rilevanti ħafna fuq mbagħad l-aċċess għal ġustizzja. Dan huwa każ mhux biss li fid-Danimarka li kien hemm problemi eh, għaliex kien hemm problemi f'bosta pajjiżi oħrajn u rajna li ħafna stati membri ma tantx għamlu bidliet fil-liġijiet tagħhom u għalek għat memx aċċess u eh, l-Svezja li huwa pajjiżi bil raġun eh, instabet eh, mill-qorti tal-ġustizja fi ksur għalet il-qorti għalet li l-liġi svediża ma kienieċ konformi mal-konvenzjoni Aros. U jkolli najt illi meta nitkellmu dwar l-implementazzjoni tal-konvenzjoni Aros fl-istati membri, il-liġi tal-Unjoni Ewropea u l-Qorti tal-Ġustizzja ippromovew ħafna l-implementazzjoni effettiva. U dan huwa biss eżempju wieħed. Issa fuq il-punt liħor tafu illi kienem dejjem eh, ila dejja diskussjoni dwar jekk l-Unjoni Ewropea għandix bżonn ta' liġi dwar l-aċċess għall ġustizzja Imma din il-liġi tal-2003 qatt ma ddiet mill-Kunsill ġifieri leġislazzjoni fuq l-aċċess għal ġustizzja, partecipazzjoni tal-pubbliku b'xi referenza għall-aċċess għal ġustizzja. Issa mhux se noqgħod nidħol fil-merdi ta' jekk għan bżonnu jew le dan kien hemm il-ment li l-fatt li l-Unjoni Ewropea ma dottax din il-leġislazzjoni kien se eh, jammonta għal nuqqas ta' konformità mal-konvenzjoni. Imma fejn ġiet adottata leġislazzjoni fl-Unjoni Ewropea eh, saħħet l-implementazzjoni tal-konvenzjoni minnaħa ta' ħafna eh, stati membri aċċess għall informazzjoni u kollox u l-qorti ippromoviet il-Konvenzjoni ta' Arus għall-aċċess għall-ġustizzja. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Bazi. Issa biex immorru lura għal punti aktar wisa li meta nifoka wis fuq id-dettalji legali jew it-taqbidiet politiċi ninsew minn fejn bdejna, għalfejn hija importanti trasparenza, għalfejn hija importanti għalfejn irridu l-Unjoni Ewropea tkun trasparenti naħseb fit-teorija u fil-prattika nisaw Eh, nirrikonoxxu l-fatt illi is-segretezza toħloq l-inkwiet, is-suspetti u firda bejn l-istituzzjonijiet Ewropej li għandhom l-informazzjoni u tifridhom iċ-ċittadini illi jridu l-informazzjoni m'għandhomx aċċess għaliha. Jiġifieri l-libertà l-informazzjoni għandha tkun il-kollha illi tamel din il-konnessjoni bejn il-ċittadini u dak li qed isir fi Brussell. Għalhekk f'termini ta' l-importanza tal-ispazju għas-segretezza, il-konfidenzjalità fi trilogi, fil-negozjati internazzjonali, il-koll nirrikonoxxu illi hemm bżonn ta' ftit minn dan. Imma m'għandniex naqgħu fin-nasba li nixbaw li mill-trasparenza li noqogħdu nitkellmu dwarha u ninsew il loġika aktar profonda ta' għalfejn hija importanti mod partikolari fl-Unjoni Ewropea għax meta niġu lura l-eżempju ta' TTIP u n-negozjati ta' TTIP naraw li tant inħolqot eh, eh, antipatija ma' fost iċ-ċittadini illi eh, teddet l-esistenza tal-ftejmit t nifusom għalek il-konsegwenzi tan nuqqas ta' trasparenza jistaw ikunu għawijin ħafna fl-Unjoni Ewropea, għanna nżommu f'moħna dan meta nitkellmu dwar il-ħtieġa illi eh, nirrevedu il-diskussjoni leġislattiva għalfejn din hija importanti. Grazzi. Il-President, ħafna minnkom tkellimtu dwar il-fiduċa u n-nuqqas ta' fiduċa u forsi dan huwa l-qofol ta' kollox. Palissa fl-Europa dak li qed naraw madwarna huwa l-eżempji ċari u estremi ta' nuqqas ta' fiduċa. Issa, irridu naraw l-ewwel qabel kollox xi tfisser il-fiduċja biex ma jkollniex dan iċ-ċirku vizzjuż ta' nuqqas ta' fiduċja. U nwaqfuh dan u ngħidu hemm bżonn illi insaħħu il-fiduċja, inrawmu il-fiduċja. U hemm kriżi ta' fiduċa illum il-ġurnata fl-Ewropa. Issa se nala din l-ewwel parti tal-seduta ta' smih li ta' dalodu u issa se nagħti il-mikrofonu lill-moderatur tat-tieni parti il-kollega tiegħi Julia Piterra. Uh, jiena ninaqat eh, aktar tard u eh, nawguralkom illi tkompju b'dawn l-iskambi u li jisbewa għal xi ħaġa. Madam Chair. Grazzi ħafna, Signora President. Jena eh, kontenta illi eh, qed ikolli din l-opportunità illi nmexxi t-tieni parti ta' smih ta' dalodu. Eh, li se fejn se niddiskutaw il-libertà ta' ċessa l-informazzjoni tifsira ta' dakollu fil-prattika il-parteċipazzjoni ta' soċjetà ċivili u naraw x'sar minn l-aħħar presidenza tal-Unjoni Ewropea, ġifieri il-presidenza Olandiża Illum issa eh, nati l-mikrofonu l-sur Oregon li huwa il- il-kap tal-unità tal-inkjesti fl-uffiċċju tal-ombudsman u se jkellimna fuq it-trasparenza ċess tal-pubbliku għad dokumenti. Grazzi ħafna. L-ewwel net uh, nishti illi eh, għannom tal-Ombudsman Emily O'Reilly nesprimi ir-ringrazzjamenti ta' għal din l-opportunità li nispiegaw l-opinjonijiet u najdu x'naħsbu aħna dwar dan is-suġġett importanti. Il-pjattaforma li joffri il-Parlament huwa essenzjali għall effettività tal-ħidma tal-Ombudsman. Qabel ma noqgħod eh, nidħol f'punti speċifiċi, irrid eh, nikkommenta fuq il-punti li eh, għamlet il-Sinjura Vikstrom li hemm kriżi tal-fiduċa importanti illi aħna nrawmu il-fiduċa fl-Unjoni Ewropea fl-istituzzjonijiet tagħha illi din tinħoloq fil qlub u fl-imħuħ ta' ċittadini. U fl-imkien ma' dik il- il-fiduċa tiġi il-leġittimità umbat teħita deċizjonijiet u proċessa teħita deċizjonijiet li huwa iktar effettiv sabiex titrawem iktar il-fiduċa. Ir-rwol tal-ombudsman uh, uh, huwa qawwi f'dan il-kuntest għax di rabta bejn iċ-ċittadini u l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha. U f'dan il-kuntest, fid-dawl ta' dak li għadna kif għadna dwar l-importanza ta' trasparenza, wieħed jifhem illi t-trasparenza hija fil-quċċata ta' l-aġenda ta' l-Ombudsman dana naraw ukoll fil-fatt illi iktar minn 30% fil-mija ta' l-inkjesti sena wara l-oħra uh, huma relatati ma' trasparenza għaliex għaliex tħasseb li ċittadini u peress li tħasseb li ċittadini eh, hija uh, importanti għall-Ombudsman. Intqal diġa' x'rwol importanti għandu il-leġislatur. F'dan ir-rigward aħna eh, nafu li dan huwa minnu li l-leġislatur għandu rwol importanti ħafna u hemm ukoll eh, riski aħna dejjem eh, nittamaw il-riforma leġislattiva tmexxina il-qoddim u nittamaw u koll jekk regoli attwali jiġu modifikati illi e, ikollhom effett pozittiv fuq it-trasparenza li jirnexilhom xilom ikkatru trasparenza l-ombudsman jaħdem ovvjament bir-regoli kif huma issa x'dawk u jiprofa jizgura illi l-istituzzjonijiet Ewropej jinterpretawhom b'mod l-aktar trasparenti possibbli dak huwa rwol ewlieni tagħna. U rridu naraw ukoll li l-lin mill- limitazzjonijiet tal-liġi jekk l-istituzzjonijiet jistgħu jagħmlu iktar biex irrawmu fiduċja fost iċ-ċittadini biex jaġixxu b'mod fessibbli favur iċ-ċittadini. U ħanniprofa nagħtikom eżempji ta' kif dan jista' jsir. bħad bħala punt ġenerali, biex intenni il-kommenti li saru dwar ir wol tal-orti biex naraw xinu r wol speċifiku tal-ombudsman. Il-orti teżamina kazijiet speċifiċi li u qoddima ma tistax tħares in kwistjoni taktar sistemiċi u għad diffiċli għal-orti li tagħmel dan u l-ombudsman mandux dawn il-limitazzjonijiet. L-ombudsman jista' jidħol fi kwistjonijiet sistemiċi u jipproponi soluzzjonijiet sistemiċi u jista' iħares il-qudiem u jagħti eh, gwida lill-istituzzjonijiet f'dan ir-rigward u dan huwa valur miżjud sinifikanti eh, mill-naħa ta' l-ombudsman f'dan il qasamek importanti. Issa, wara dawn il-punti ġenerali ħalli norbot ma' elementi li diġà qalu fuq il-general presumptions jekk eccezzjoni fil-regolament ta' applikax jew le il-professur Curtin għanda raġun li dana mhux miktub fil-liġi imma hija xi ħaġa illi eh, identifikata il-qorti u eh, żviluppat din dan il-punt il-qorti f'termini ta' din il-general presumption li teżisti eh, Eh, eżenzjoni f'qasam wieħed fejn kien hemm regolament wieħed adottat mill leġislatur li kien jgħid li set partikolari ta' dokumenti kellhom jinżammu eh, segreti sigreti fil-qasam tal-liġi tal-kompetizzjoni. Bat mill-badda l-oħra kellna regolament 10-49 li kien ibbażat fuq ir-regola ġenerali illi id-dokumenti kellhom ikunu eh, pubbliċi jekk ma jkunx hemm eċċezzjoni fuqhom. Issa rridu nibbilanċaw ir-rieda tal-leġislatur espressa f'żewġ dokumenti leġislattivi. Il-problema li qed jirreferu għaliha l-kollegi hija waħda valida ħafna hija li dak li qed jiġri li dawn il-preżunzjonijiet ġenerali qegħdin jidħlu foqsma oħrajn fejn memx leġislazzjoni fuq iż-żewġ naħat bħal, per eżempju, frabta ma' proċeduri dwar il-ksur, jew frabta ma' dokumenti illi toħroġ il-Kummissjoni li iwaslu mbagħad għal proposti għal leġislazzjoni. Dik l-estensjoni tal-presunzjonijiet eh, ġenerali hija waħda li tħassibna u dana qed ngħidu sabiex ninformakom li l-Ombudsman jati attenzjoni partikolari lil dan il-punt u jekk tinduna li l-istituzzjonijiet li l-istituzzjonijiet qed iffiċċu eh, li jestendu dawn li preżunzjonijiet fejn ma jkunx hemm ġustifikazzjoni ċara għalihom, l-Ombudsman eh, tiġbed l-attenzjoni tal istituzzjoni li tkun. U ħantikom l-ewwel eżempju. F'dawn l-aħħar snin l-Ombudsman kellha kella ħafna kontatti mal-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini dwar aċċess għal studji kliniċi. U dawn huma rapporti li huma importanti ħafna għaċ-ċittadini għaliex jagħtu informazzjoni iddettaljata ħafna dwar għalfejn mediċina hija sikura u effettiva għall-użu mill-bniedem fuqna, fuq il-familji tagħna, fuq uliedna u ħbiebna. U eh, sfort uh, ftit ftit huma dawk li jgħidu li qatt ma jeħdu mediċini, ġifieri hemm bżonn li aħna jkollna fiduċja fil-effettività u fis-sikurezza ta' dawn il-mediċini u hemm bżonn li aħna jkollna fiduċja fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet ta' dan it-tip. U l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini qalet illi hemm prezenzjoni ġenerali li dawn id-dokumenti m'għandhomx ikunu rilaxxati għal pubbliku. Għanna nirringrazzjaw l-Aġenzija tal-li bidlet il-pozizjoni tagħha u eh, id-deċidit li taġiċi motiħor. Issa, jina dak ritnajt meta għattilkom li l-ombudsman eh, taħdem favur trasparenza anki fuq kwistjonijiet bħal dawn sabiex tibni iva fuq il-liġi u Din kienet l-istqarrija li kienem fil-deċizjoni fil deċizjoni tal ombudsman fuq l eh, il li hija medicina marbuta ah, li, li tintuża fil-każijiet ta' mart marbut mar romatizmu hija l-unika medicina li hija verament effettiva. Issa, i qalet illi hemm preżunzjoni ġenerali illi l-interess tal-pubbliku huwa imħares iktar mill-loti tal-informazzjoni u li għal daqstant kien hemm bżonn li l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini kellha teżamina u tara jekk din il-preżenzjoni ġenerali li il-loti ta' informazzjoni taqdi aħjar l-interess tal-pubbliku u li jekk dan l-interess u se jeleb kull interess kummerċjali Eh, illi jista' jkun meddet mill-kxif ta' u il-ftuħ ta' dawn id-dokumenti u dan huwa punt importanti ħafna għaliex jekk aħna nistgħu naċċettaw Diġà smajna li minn esprima tħassib dwar dawn il-prezunzjoni ġenerali, mekk aħna najdu illi hemm prezunzjoni ġenerali li teżisti din l-eċċezzjoni rridu koll naċċettaw illi f'każijiet oħrajn frabta ma' kategoriji differenti ta' dokumenti hemm prezunzjoni ġenerali li l-interess tal-pubbliku huwa moqdi u mħares aħjar jekk dawn id-dokumenti isiru uh, pubbliċi. U l-Ombudsman qalet ukoll li l-saħħa pubblika dejjem għanda tinata priorità fuq kull interess finanzjarju. U naddi għal punt ieħor fejn l-Ombudsman ipprova taddi il-kwistjoni ta' trasparenza tibni fuq il-regolament u din il- u tavvanza il-kas il favuri trasparenza u dana fil rigward ta' dokumenti illi joħorġu l-Eurogroup. Issa, l-Eurogroup miex istituzzjoni jew aġenzija jew entità tal-Unjoni Ewropea u għalhekk strikto senso jekk inti tajt se nitkellmu fuq ir-regola, il-liġi, regolament 1049 ma japplikax għal dokumenti tal-Eurogroup imma murajtek li ċittadini. Iċ-ċittadini għajdu xorta dana għal jagħmel parti mill-Ewropa Jiġifieri dawk l-irqaqat legali dawk id-dettalji għalla volja huma korretti xorta waħda ma jikkonvinċux li ċittadini u żgur ma jgħinuniex biex inrawmu il-fiduċa għalhekk fi spiritu ta' kooperazzjoni aħna eh, tkellimna mal-President tal-Eurogroup il-Sur Dijsselblum u eh, bi pjaċir nistaw najdulkom illi il-respons tijaw kienet pozittiva ħafna u eh, saħaq fuq il fat li iva huma wkoll irridu illi ċittadini kollu fiduċja fihom u li kien kienet meqjusa bħala xi ħaġa pożittiva illi eh, ikun hemm aktar trasparenza. Jiġifieri iva legalment dawn ir-regoli jistgħu jgħidu li ma japplikawx għalihom iżda xorta minn rajhom qalu illi se jippruvaw japplikaw il-prinċipji ta' dawk ir-regoli. U din hija xi ħaġa e, u eżempju ta' xi ħaġa tajba li l-Ombudsman tista' tagħmilha u li l-qorti ma tistax. L-Ombudsman iva trid tara jekk l-istituzzjonijiet hux qed isegwu ir-regoli dakka ovvjament huwa l-ewwel kompitu tagħna. Aħna dana dejjem nipprovaw namluh l-aktar mod effettiv possibbli. Imma nistgħu namlu aktar. U issa irrit naddi għal eżempju speċifiku biex eh, nirreferi għal dak li qalet il-deputat Evi dwar l-aċċess għall informazzjoni ambientali. Mhux se nitħol nidħol fid li li daħlu fihom il-kollegi, imma biex ngħidilkom x'kien ir-rwol tal-ombudsman f'dan il-kuntest. L-ewwel nett ngħidu aħna wkoll għadna li dwar fuq l-informazzjoni ambientali illi għandu jkunem prezenzjoni ġenerali dwar l-esistenza ta' interess pubbliku. Kif intqal qabel dwar l-aċċess għal rapporti ta' studji kliniċi ta' l-informazzjoni dwar is-sikurezza u l-effikaċja tal-mediċini. U naħseb illi il-qorti edha taqarreb iktar lejn din il-pożizzjoni. L-Ombudsman għalet dan diġa u bosta sninilu fil-fat, jina naħseb illi il-problema problema pratika dwar l-aċċess għal din l-informazzjoni hija li kultant tkun fidejn l-istati membri u drabi oħrajn tkun tinsab fuq livell Ewropew u l-ambitu tal-operat tal-ombudsman huwa biss fuq dak id-dokumenti illi jinżammu fl-idejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-aġenziji u l uffiċċji tagħhom. Hemm ċerti kategoriji illi jaqgħu f'dik il- taħt il-mandat tal-Ombudsman u anke tal-Orti. L-Ombudsman mbagħad kellha kella kasfu il-Bank Ewropew għall-investiment li ħafna drabi jiffinanzja proġetti importanti ta' infrastruttura u fil-kuntest ta' xogħol tiegħu li jiżgura li jiżgura li regoli dwar l-ambjent jiġu applikati kollu informazzjoni min-naħa tal-istati membri dwar dawk il-proġetti partikolari. Il-każ li ħdimna fuqhom kien pereżempju fuq l-impjanti ehm, li jaħdmu bil-faħam fil-Polonja U mbagħad kien hemm il-problema ta' l-emissjonijiet u li IB wara l-intervent ta' l-Ombudsman qabel illi jippubblika dawk id-dokumenti. Mbagħad hemm ħaġa oħra li hija pjuttost komplikata imma li naħseb għandna nindirizzawha dwar jekk il-Kummissjoni tistax tuża setat tagħha għal ah, każijiet ta' ksur fuq jew kontra dak l-istati membri li ma jgżbux informazzjoni marbuta mal-ambjent għaliex diġant għal dan li jekk ma jkunx hemm biżejjed trasparenza fuq livell tal-istati membri fuq eh, informazzjoni ambientali diffiċli illi ir-regoli ambientali tal-Unjoni Ewropea se jkunu applikati b'mod effettiv mill-Istati membri, għalhekk din it-trasparenza fuq livell tal-Istati membri uh, torbot mod dirett ma jekk l-Istati membri u mhix qegħdin jissodisfaw l-obbligi tagħhom taħt il-liġi ambientali. F'dan il-kuntest l-Ombudsman kella l-opportunità li taħdem mal-Kummissjoni dwar il-ks il-publikar ta' informazzjoni fuq il-bit ta' ton f'Malta għaliex fċerti kazijiet il-Kommissjoni għanda ċentru ċertu setat u għamnek fil-qasam tal-sajt għanda dawn is-setat għallek f'dawk loqsma fejn l-istituzzjonijiet għandhom ruol partikolari x'jaqdu u għandhom id-dokumenti frapta, eh, dokumenti ambientali, ovvjament l-Ombudsman jara illi dawn huma qed jiġu applikati kif imiss. My point on the point that we made. Uh, Tinni Mela, fuq il-grupp Euro, l-Ombudsman u koll jirigwarda il-Kumsil fuq dokumenti fil-evaluazzjoni ta' kandidati u dimin orti tal-ġustizja. <clears throat> Din hija situazzjoni simili fl-Istati Uniti u normali li wieħed ikollu dibattiti fuq il-ħatra ta' dawn il-persuni. Però fuq l-aċċess ta' dokumenti dawn jeżistu dawn il dokumenti fuq l-evalwazzjoni tal-kandidati u l-punt li laħa l-ombudsman huwa il-ftehim minnaħa naħa tal-Kunsill li regoli fuq it-trasparenza japplikaw ukoll għal dawn id-dokumenti U għal din ir-raġuni l-ewwel parti fuq l-aċċess tad-dokumenti hija hija hija kisba importanti u fuq il-Kumitat 255 dan ġi diskuss u issa il-Kunsill jaqbel illi ir-regoli fuq l-aċċess għad-dokumenti applika anki għal dawn. Naf li qed nitqili nitkellem ħafna u wasal li l-ħin biex nagħlaq. <clears throat> Imma l-aċċess għall-informazzjoni u għad-dokumenti illi jirrigwardaw il-proċess leġislattiv, imma regolament jirrigwardaw kol dawn id-dokumenti. Id-definizjoni għapi pjuttost wisa, id-dokumenti illi jirrigwardaw il-proċess illi jorbot fuq l-istati u dana jiġi mill-ftejmit internazjonali għax dawn waslu għal regoli illi mumiex differenti fl-impatt mill-ċittadini u mill-istati membri eh, li mumiex iktar eh, vinkolanti mill-leġijiet eh, li ħorġu mill-istati membri direttament. Għal-dastant, fil-regolament illi għajt illi jemżont ta' iktar trasparenza japplika u koll għal dokumenti anki per eżempju rigwardaw it-titip, għalix u importanti, għax mux differenti me rizulta fir rizultat tagħhom mid dokumenti li uħorġu mill-Istati membri. U l-punt iħor, anki fit trialogi per eżempju, pat fuq trialogi għadna għedin naħdmu Aħna kontenti ħafna illi il-Kummissjoni u l-istituzzjonijiet l-oħra jaqblu illi hemm bżonn ta' iktar trasparenza fin-negozjati ta' TTIP diġà kien hemm bidla f'dawn in-negozjati. Issa għandna ħafna dokumenti illi ġew eh, pubblikati u hemm anki eh, dan bħala b'mod proattiv. Il-regolament 1049 jirrigwarda fuq il-talbiet tal-aċċess għad dokumenti u jekk dawn id-dokumenti għandhom xieġu miċħuda. E, ti rigwarda anki politika proattiva ta' trasparenza. Għaliex il-persuni għandhom jitolbu li jaċċedu għad dokumenti? meta huwa ċar li dawn id-dokumenti huma dokumenti pubbliċi. Mhix qed twaqaf il-persuni li għamlu talba għall aċċess però dan huwa punt tatlu importanti. U aħna kontenti illi dan huwa il-każ fit-TTIP u anki fil-inkjesta. Il-pożizzjoni għadha ma teħdiċ, l-ombudsman hija kuntenta ħafna li l-istituzzjonijiet impenjaw ruħhom pożittivament u l-ombudsman irċevit l-opinjoni tal-Kunsill u tal-Parlament u bdiet anki konsultazzjoni tal-partit interessati u kellna anki ħafna sottomissjonijiet mill-Parlamenti Nazzjonali, mill-Olanda, mill-Assemblea Nazzjonali fi Franza mill anki mill-Renju Unit. Għaliex huma partijiet interessati fil-proċess huma jarfu l-importanza ta' trasparenza fil-bini tal-fiduċa. Mux ta' najt ċejtar fuq it-trialogi għax e, e, negozjati għaddu maddejn. Grazzi tal-opportunità. U jena kol moment għattilkom xinu ma l-pozizjoni ta' Emily O'Reilly. Grazzi, Sur Oregan. Issa nisema minn għand zewċ rappresentanti ta' soċieta ċivili, Access in for Europe and Client Europe. Signora Ellen Darbecer, direttur eżekutiv tal-Access in for Europe, illi hija responsabbli għal pjattaforma online asktheeu.org. 10 minuti. Grazie ħafna. Grazie. Eh, grazie lill Comitato tal-Petizzjonijiet. Għandi PowerPoint. Kull mandi tliet slides. Emma se nibda sal-attat. Jiena għalija unur kbir, inkun hawnhekk fil-esperti ta' trasparenza fl-Unjoni Ewropea, jiena hawnhekk nixtieq nintegra xi affarijiet diġà għalu, billi nagħti xi ftit eżempji talbuni nitkellem fuq Ask the EU illi hija pjattaforma Civic Tech illi bdiet fl-2011 biex il-membri tal-parlament tal-pubbliku ikollhom iktar faċilità fit-talba tal-aċċess ta għad-dokumenti. E aħna illum sal-lum kellna xi 3000 talba fl-Unjoni Ewropea kollha u x'tallimna. Hija ħaġa pożittiva illi kellna dawn it-talbiet uh, illi l-poplu, illi l-pubbliku interessat fil dan l-aċċess għal dokumenti. U l-iktar ħaġa importanti hija illi il-risposti namlu għom disponibli illi iżżid it-trasparenza <clears throat> meta d-dokumenti jinħarġu u billi nsegwu eh, il-proċess ta' dawn it-talbiet mill-perspettiva ta' soċjetà ċivili e, tal-limna ħafna fuq kif l-aċċess għad dokumenti fil-fatt jaħdem fil-prassi. Miex ħaġa sempliċi bħal bħal mistoqsija u risposta. metodu komplikat hemm estensjonijiet eh, fl-iskadenzi. Kenna messaġġi, ċevejna messaġġi eh, anki eh, li rigwardaw il-funzjonarju pubbliku li kun mar holiday. U f'dawn it-3000 talba tajna anki rakkomandazzjonijiet li waslu anki għal bidliet ħafna drabi żgħar ma ħafna drabi anki signifikativi. Il-Kunsill per eżempju bidlet il-email ta' rikonoxximent ehm, meta jirċevu talba. <clears throat> Identifikajna anki xi problemi sistemiċi. U għada hija problema importanti ta' record keeping. Il-minuti tal-laqat, per eżempju, ma jeżistux u din hija sfida għal min jitlob, għax wieħed jista' jitlob eh, dokumenti, ma jistax jitlob eh, informazzjoni. Għal daqstanti wieħed ikun tkun jaf x'ġara waqt proċess ta' eh, teħita deċiżjoni, wieħed ma jistax ikollu eh, lista ta' persuni li tkellmu u laqas lista ta' laqat. Allora wieħed kif jista' jkun jaf meta ċerta laqa seħħet specialment jekk ma jeżistux dawn il-minuti ta' dawn il-laqat. Anki eżempi li fihom il-pariri legali ġew motija bil-fom. U mhux bil-miktub. Hemm riservatezza li tiġi applikata anki b'mod ad hoc u randomizzata. Kien hemm nitkellem anki fuq il eh, l-isfidi għal-disclosure anki tal-isbijiet ta' ċerti funzjonari <clears throat> fi kazi toħrajn fil-kunsil rajna eh, illi wieħed mill-gruppi eh, ta' ħidma illi ċerti funzjonari minn ċerti eh, stati membri talbu biex ma ma tidirx isimhom, ma jidirx isimhom. Kien hemm kien hemm sempliċement eżempju, eh, indikazzjoni ġenerika, eżempju, ombudsman tal Latvia, mingħajr ma jgħidu l-isem tal-ombudsman. <clears throat> U mhuwiex faċli li wieħed jifhem kemm il-darba jiġru dan affarijiet, imma jiġru. Fuq Eh, dawn huma eżempi ta' prattiċi ta' kif wieħed jista' jaċċedi verament u jasal għall informazzjoni U issa f'din is-slide dena hija e, ħażu nirċevejt fid-disa ta' Mejju mill-Kummissjoni Ewropea. <coughs> Illi feha istruzzjonijiet fuq kif wieħed għandu jdaħħal data fid-database illi il kummissjoni Ewropea eh, eh, tiġbor l-ispejjeż tagħha, lista tal-ispejjeż. Anki kellima oħrajn tkellmu fuq din il-fatt, fuq il-fatt li huma qed jirreżistu it-trasparenza. Issa il-Kummissjoni qiegħda tinsisti li jkun hemm eh, l-indirizz ta' kull wieħed ta' kull persuna li titlob eh, l-aċċess. U hemm żewġ argumenti l-għalija Eh, l-ewwel net biex ikunu żguri li dawn huma verament persuni reali. U t e-, tieni raġuni hija biex niżguraw ċertezza legali fil-fornitura tal-informazzjoni. L-informazzjoni tiġi mibawta bl-email u forsi xie għaxar tijem wara u kultant anki iktar qabelek tintbat bid-DHL tasal fil-uffiċċju jew fil-indirizz tal-persuna. U dana fil-fat mill-punt di vista tagħna jizit l-inċertezza mhux iċ-ċertezza għax jiena minix zgura jekk il- jekk il-pakket se jasal 10 tim wara li jiena baħt it-talba jew 10 tim wara li din it-talba ġiti irċevuta. Waħda mill-sfidi fuq ir-regoli tal-aċċess u kif nistaw naslu għal soluzzjonijiet moderni għal komunikazzjoni bażika bejn membru tal-pubbliku u l-Unjoni Ewropea. E, Il-trasparenza għafdan il-kasi għal komunikazzjoni. E, meta wieħed jara illi jgħad għasek komplikata għandix tkun by online form jew bl-email jew bil-posta. U rridu verament eh, inħarsu lejn kif nistaw notienu sistema iktar faċli eh, ta' kif wieħed jista' jsib l-informazzjoni. Issa se nitkellem fuq ftit eh, każijiet eh, pratiċi li għadhom għaddejjin illi juru x'inhu ma' diffikultajiet pratiċi. Aħna rajna li xi 60-70% ta' talbiet eh, jirċevu risposta soddisfaċenti. U Però ħafna informazzjoni nistgħu ngħidu li hija disponibbli, però hemm problemi meta niġu għal kwistjonijiet sensitivi kienem eh, per eżempju waħda fuq il-ħatra tal-imħalfin fil-qorti tal-ġustizja Ewropea. Eh, essa stabilejna illi jista jkollna aċċess għal din informazzjoni, però għanna ma ma l-aċċess il-kwistjoni ta' titip u ta' negozjati tagħha il-deċizjoni minn fej toħroġ jekk ċerti informazzjonijiet għandhomx ikunu sibli u li toħroġ mill-Unjoni Ewropea mill-Istati membri jew hija imposta minn barra jew mill-Istati Uniti f'dan il-każ fil-każ ta' TTIP. Hemm e, e anke il-problema tal-reġimi differenti ta' trasparenza f'dan il-każ. il każ il-kwadru li għanna u d-dibna. U li nifmu kif taħdem il-database illi il-28 il komissari eh, iżommu l-informazzjoni fuq l spejjes tagħhom. Aħna ħsibna li dan kien se jkun faċli illi wieħed jura juri kemm hija Eh, fasli trasparenza mill-Unjoni Ewropea u għet jista' jħares lejn il-Kummissarju nara. Però eh, fil-fatt il-Kummissjoni ċaħdet it-tina din l-informazzjoni u tatna total ta' kull sena. E, ma jeżistix dokument, imma ġi maħluq id-dokument dak il-ħin biex jatina din ir-risposta. U anki Iprovajna naraw kif din informazzjoni eh, eh, kif tiġi mżamma u jekk wieħed jistax ikollu eh, lista. Però għalu li ma nistawx nesportawa mill-database u li huma għandhom bżonn ta' 83 ġurnata ta' xogħol biex iġibu din informazzjoni u jahduha biex umbati daħlu ħaġa dokument wieħed. Barra minn dan il-problema, għandna anki problema fuq kif tiġi mżamman informazzjoni Il-informazzjoni bazika li ti permetti accountability tal-fondi pubbliċi illi f'ħafna stati membri hija disponibbli kemm fuq il-Ministru fuq eh, fl-ispejjeż tiegħi. Tiegħu imma fil-Kummissjoni Ewropea dan mhuwiex possibbli. <clears throat> Attualment din it-talba e, waslet soluzzjoni temporani illi tawna data ta' 15 biz li, riguarda rigwarda 15 tal-ispejjeż ta' kummissarju. Però kelli nistenna seba xhur biex nirċevi din l-informazzjoni. U din hija problema pjuttost kbira. U l-aħħar eh, problema illi huwa eżempju, ħafna nies jafu x'inhu dan il-toaster kontroversjali ħafna fil-Renju Unit fuq l-influss ta' rifuġati fl-Ewropa. U, dan sar punt ta' kontroversja kbira fil-referendum. Meta il ftajim bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija e, intlaħa f'Marzu, l-uffiċċju li rigwarda dan din il-kwistjoni u anki id-dibattiti fuq il-legalità ta' din il dan il-ftehim, aħna rajna illi e, fil-prassi il-parir e, legali mhux faċli li wieħed ikollna aċċess għalih tlabna liħ u għalluna li mem lebda eh, ftejin eh, parir legali għax mem lebda ftejin. Għalluna mem lebda dokument ħlif il-press release li nħarġet. Pero jekk naqraw eh, il-gazzetti u anki jekk nħarsu lejn il-BBC il naraw fil-fat hemm ftejim u 26 mill-gazzetti l-iktar importanti eh, eh, tkellmu fuq dan bħala ftehim u għalu eh, illi kienet parti mill-headline, però għalu li dan mhuwiex dokument, però minkejja dan xi ħaġa ġrat f'Marzu u kien hemm xi deċiżjonijiet biex jintefqu l-flejes pubbliċi. U l-għura tlabna x'kien il-parir legali fuq dan il-proċess. Kien hemm anki ftehimiet oħrajn bejn l-Unjoni Europea u Turkija u anki reċentement ċaħdunna il-parir legali kollu eh, tal-Unjoni Ewropea. Ħlif il-relazzjoni eh, internazjonali teħita deċiżjoni u anki fuq il- fuq il-kawzi eh, u dimin orti. U attualment edin naħdmu ma' avokati minn lobbies biex jajnuna nanalizzaw din iċ-ċaħda. Hawnhekk il-kwistjoni hija kwistjoni ta' fiduċa. <clears throat> wasal fl-aħħar tal-prezentazzjoni tiegħi minn perspettiva ta' ċittadini Ewropej fuq din il-kwistjoni da' se kontroversjali ta' rifuġati u ta' kif qed jiġu trattati u legalità f'sitwazzjoni situazzjoni fejn hemm ħafna informazzjoni żbaljata fuq dak li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea u t-teddida tar rifugiati eċetera, anki fuq din e, bil-użu li għamlu b'din il-poster biex wieħed jifhem x'qed jiġri u dak li <clears throat> kien il-ftehim kemm qed jonfqu l-flus u minn fejn ġejjin il-flus. il flus hija kwistjoni verament diffiċli. U dan il-każ fuq kif qed jiġu trattati ir-refuġati eh, u eh, kif ittieħed din id-deċiżjoni eh, tisħaq fuq kemm hija urġenti il-problema ta' trasparenza fl-Unjoni Ewropea hija. U irridu namlu mod li nistgħu naslu għal parteċipazzjoni u l-accountability li tkellna fuq dal-ħodu u n-nuqqas ta' ta' din it-trasparenza edha verament toħloq problemi kbar u diffikultajiet tal-Unjoni Ewropea. Thank you, Ms. Darbisher, and... Uh, Grazie ħafna, Ms. Signora Darbisher. Issa fuq kwestjoni iktar speċifika, ġifiri fuq eh, trasparenza u l-access għall-informazzjoni fuq kwestjoni ta' trasparenza, nixtieq issa l-nistiden lil Signora Bertier, fissem client Earth. Jek joġbu, għandek jisem 10 minuti. Grazzi, il-level net nir-ingrazzjakom tal-istedentuni. Jiena nishtiq illi nitkellem fuq il-bżon li nirrevedu regolament 104 disa Minkejja l-fatt li fil-fatt jiena naqbel ma' titjib tal-liġijiet ta' trasparenza u involvu wkoll il-każijiet tal-orti u l-fatt li regolament 104 dissa kien adottat fis-sena 2001 jiena ma naqbilx mal-proġett illi aħna rridu nagħmlu reviżjoni tar-regolament 104 dissa. Jiena Naħseb li dan ma jkunx Ma jkunx għedin n-isu il-situazzjoni politika ta' bħalissa. U naħseb li din tista' tkun xi ħaġa li verament tista' tagħmilna aktar sara mill ġiet. Iżda fuq dan nitkellem iktar qudiem. Mela, aħna ressaqna petizzjoni ftit iglu xi fis-sena 2005 illi kienet qed tindirizza kwistjonijiet ta' nuqqas ta' rispett tal konfermita U anke dwar l-aċċess ta' għad-dispożizzjonijiet fiħdan il-konvenzjoni ta' Arħus. Kif tafu eh, dispożizzjoni ta' ġessa l-informazzjoni? Skont il-regolament li kanna implement fis-sena 2006 illi l istituzzjonijiet u organizzazzjoni kollha jimplementa d-definizzjoni tal-informazzjoni ambjentali kif qal is-Sur Ebisnin. Id-definizzjoni ta' din l-informazzjoni hija verament ġenerali u vaga mhux biss preferenza għal ħamrija jew biodiversità aktar minn hekk kull konvenzjoni ta' Arhus timplementa din id-definizzjoni u tmur li l-en minnek u anka titkellem fuq l-iskart radioattiv u l-emissjonijiet u u kol titkellem fuq dispożizzjonijiet ta' implementazzjoni ta' din il-konvenzjoni. Iżda l-kwestjoni l-iktar importanti li aħna għanna bil-mod ta' kif regolamentar ħuż hija timplementa il- dan il-pilastru tal-konvenzjoni ta' Aarhus f'dan l-istituzzjonijiet huwa il-punt tal-aċċess jirreferi għal regolament 1049 illi japplika. U dan mhux qiegħed fil-fatt uh, iwassal l-implementazzjoni tad-dispożizzjoni tal-konvenzjoni ta' Aarhus, ġifieri jekk inti tagħmel talba għall-aċċess huwa skont ir-regolament wieħed żero erba' li jista' jingħata l-aċċess jew le. Jiġifieri il-punti li aħna konna semmejna li aħna naħsbu li morru kontra konvenzjoni ta' Arhus. Il-punti ewlenin huma dawn, ġifieri diskont ir-regolament 1049 l-istituzzjonijiet Ewropej jistgħu jirrifjutaw aċċess l-informazzjoni jekk l-iżvelar ta' din informazzjoni ħajxekkel l-interessi finanzjarji illi l-artiklu 4 paragrafu 4 tal-konvenzjoni jgħid illi jista' <coughs> jkun irrifjutat l-aċċess għall informazzjoni jekk dan ħajkun qiegħed ixekkel l-informazzjoni stess u anka sabiex niproteġu l-interess leġittimu ekonomiku illi hija xi ħaġa garantita bil-liġi. Ġifri tistgħu taraw illi id-dritt tal-aċċess u iktar ristret skont il-konvenzjoni ta' Arħus u aħna nasbu illi fil-fatt l-interess ekonomiku protett mill-liġi hija xi ħaġa importanti ħafna sa ma tidirx fir-regolament wieħed 1049 u naturalment il-konvenzjoni fil-rigward tal-interess ekonomiku qed jintuża ħafna bl-artiklu 4-3 wkoll eh, brabta mal proċedura ta' teħid deċiżjonijiet tista' dan intuża biss biex jipproteġu ir-reputazzjoni ta' kumpanija, kumpanija ma seta ma xtaqitx tiżvela l-impatt li dan il-proġett li kienet pjana jista' jkollu fuq l-ambjent, fuq is-saħħa tal-pubbliku. Mux minħabba l-fat l-informazzjoni kienet konfidenzjali u sigrita, iżda minħabba li kienet se tellef u tħammeċ reputazzjoni ta' dik il kompanija Għanna nasbu illi l-informazzjoni ambientali għanda eh, tkun pubblika din l-informazzjoni u mhux m'għandix tkun pubblika minħabba reputazzjoni ta' kumpanija. Xi ħaġa oħra ninsibu fir-regolament wieħed erba' disa huwa il-politika finanzjera monetarja tal-komunità kella ta' stat membru illi ma tissemma mkien fil-konvenzjoni ta' Arħos u l-uffiċjali tal-Kummissjoni raw illi din hija problem iżda ma xtaqux isolvu din il-problema. Fil-fatt diġà kien hemm każijiet qudiem il-qorti fejn kienem hemm NGO tal favur l-interessi tal-annimali u saħħa tal-annimali li indbat Ministeru tal-Trasport, nbat il minister tal-Trasport fuq proġett ta' espansjoni ta' il-report u l-informazzjoni ma nataċa bazi din il-dispozizjoni iżda din miex eċċezzjoni nsibu fil-konvenzjoni tarħu, seġi l-informazzjoni ambientali ma tistax ma t-sinatax minħabba din ir-raġuni. Eċċezzjoni oħrajn li aħna nsibu fir-regolament 1049 huwa fil-protezzjoni ta' investigazzjoni finanzjarji. Jekk ġew taqraw l-artiklu 4 tal-Konvenzjoni ta' Arħus tistgħu taraw li hemm protezzjoni biss fil-kuntest tal-investigazzjonijiet l-inkessi disċiplinari jew kriminali ġifiri, mux tgħidu l-istess ħaġa li minħabba li l-Kummissjoni Ewropea miex qiegħda tagħmel investigazzjoni kriminali jew disciplinari. U allura l-informazzjoni kollha fuq il-ksur tal-informazzjoni għandha tkun zvelata jekk mhuwiex ta' natura kriminali jew kella disciplinari u aħna qegħdin naraw illi fl-qrati il-konvenzjoni tal-Arħus ma kienitx meqjusa u il-konvenzjoni Arħus ma kien ċeda tqis il-karatteristiċi speċifiċi tal-istatazzjonijiet Ewropej. Forsi din hija kwestjoni ma nafx kif naqbad niddeskrivi għażda mill-perspettiva legali din hija problema aħna għandna l-artiklu 27 tal-Konvenzjoni ta' Vienna li jgħid illi min ikun parti mill-Konvenzjoni Internazzjonali ma jistax ma iżomx mar-regoli ta' ftehim ieħor jew konvenzjoni li kienet e, iffirmata diġà. Minħabba li din konvenzjoni torbot l-Istati membri kif ukoll l-istituzzjonijiet Ewropej. Apparti minn hekk ir-regolament jipprovdi għal eċezzjonijiet oħrajn ta' regolament jgħidu l-istituzzjoni ta' Ewropej jistgħu jirrifjutaw l-aċċess meta ikun hemm il-possibilità li dan ikun eh, provdut l-informazzjoni tista' tingħata. U apparti minn hekk allura jista' tista' tkun xi ħaġa tajba li petizzjoni tagħna tikkonsidrawha ħalli naraw intom x'taħsbu fuq din il-ħaġa. Aħna ressaqna wkoll ċertu argumenti fuq non-compliance vizavi il-regolament 104 minħabba li l-istituzzjoniet ma miex iżommu mal-periodi ta' żmien massimi li huma provduti fil-regolament 104 dissa qed tittieħed sta deċiżjoni sabiex id-deċiżjoni tkun posposta iktar milli għanna għawek stipulat, ġifri dan huwa kontra il-regolament 1049 u nasab li dan jgħat jiprevjeni l-soċieta ċivili li kollu maċċessa l-informazzjoni fuqta dik kienet il-petizzjoni tagħna, l-kontenut tal-petizzjoni. Issa dwar dak li diġà intqal illum, importanti li niftakru f'liema stress qed il-petizzjoni, regolament 1049 fuq l-aċċess għad-dokumenti kienet ikun diskuż dan ir-regolament U regolament għalfejn mannix nirrevedu il-regolament, naħseb rridu niftakru l-proposta tal-Komissjoni x'kienet. Il-proposta tal-revizjoni tal-Komissjoni kienet esklusivament bilan illi iżidu s-segretezza ma kienem lebda titjib illi kien ippreżentat dak iż-żmien Fizmin Barroso ekkin u l-affarijiet issa ma nafx issa fizmin Juncker jekk l-affarijiet eh, tjibux, għant ma naħsibx jina kważi bil-kontra nkolli ngħid. Il-bidla ta' definizzjoni f'regolament illi ja definizzjoni tajba fil-fatt email, database, dokument bil-miktub, Dan huwa definit bħala dokument, din hija definizzjoni tajba. Meta speċjalment meta nqablu ma' definizzjoni tal-Konvenzjoni ta' Arhus, il kummissjoni xtaqu illi jżidu iktar eċċezzjonijiet għall-aċċess tal-informazzjoni u jinaqsu n numru ta' affarijiet li jistgħu jissejħu dokument il-proposta kienet esklusivament bilan illi jizidu segretezza minn flok, ma jizidu trasparenza, ma nafx kif illum l-affarijiet jistgħu jkunu differenti, jiena mhux qed nara lil ħadd jaħdem mal-kummissjoni bħala ħaddim ta' ċivili li forsi ħajibdel din il-proċedura. Għalfejn din revizjoni ma sarriċ, grazzi għal l-NGOs, iżda anke kien hemm rapporter Michael Cashman illi kien jgħat jiġġielet favur it-trasparenza u li kien jgħat jiġġielet ukoll fuq kull kelma li kien hemm fir-reviżjoni jista' jkun li l-affarijiet mhux ħajkunu l-istess jekk jista' jkun li jkollna rapporter fisem il-Parlament Ewropew li mhuwiex favur it-trasparenza l-affarijiet jistgħu jkunu għar mhux aħjar u jekk aħna ħan nippruvaw ninjoraw ukoll il-każistika li kienet favur it-trasparenza, aħna rajna illi l-anijiet ew l-anin tal-aċċess tal-opinjoni legali, ta' servizzi legali u koll tal-kunsil naħseb illi ċaħda ta' din ta' dan l-aċċess jista' jirrappreżenta pass lura mhux il qudiem u dak li għandu x'jaqsam il-ħaddim amministrattivi aħna rajna illi hemm lobby il-ħin kollu sabiex aħna ninkludu id-definizzjoni ta' xogħol amministrattiv fit-trattat. Ħalli bekk ix-xogħol amministrattiv jista' ukoll ikun definit meta wieħed pereżempju fl-azzjoni wieħed imur tu każ l-absijiet u l-karti. Jina naħseb li diskussjoni ta' reviżjoni ġdida l-lum il-ġurnata ta' regolament 1.049 ma tistax tkun aħjar żgur minn dak li kienu prezentaw dak iż-żmien. Issa għandna aġenda ġdida tal- Regolamentazzjoni aħjar, din l-agenda tista' twassal l-Unjoni Ewropea aktar trasparenti, jina naħseb illi le, intom taqblu miegħi illi le. Bil naħseb illi bil-kontra ta' dak li għattejt il-Kummissjoni aħna ma nasbux illi għedin niprovaw namlu iktar trasparenza. Din l-agenda tinkludi naqis ta' regolamenti speċjalment fil-qasam ambientali u hekk kif intqal l-evalwazzjoni tal-impatt. Dan huwa eżerċizzju kontroversjali ħafna illi li fil-fatt iħeġġeġ li l-Kummissjoni deċidi jekk għandix ta' t leġiżlazzjoni jew le. Huwa veru illi aħna nafu li għanna ċertu livell ta' konfidenzjalità, aħna rridu nappellaw din il-ħaġa u naħsbu illi wkoll għanna jkollna sentenza daqsxejn iktar. Differenti, jiena naħseb illi il-laqat ta' shadows, per eżempju, fejn il-rapporter u shadow rapporters jadottaw l-emendi ta' kompromess li mbagħad ħajjitresqu qudiem il-kumitat huma konfidenzjali. Il-laqat ta' trilogu wkoll huma sigriti u mhux biss qed nitkellmu fuq iż-żieda tal-trasparenza minħat il-Parlament Ewropew. Fiħdan il-trilogi anka l-Kummissjoni u Kunsill iridu jiżvelaw iktar informazzjoni kellhom il-Parlament ma jkunx fuq l-istess livell pal l-istituzzjoni toħrajn u aħna din nitkellmu wkoll fuq ftuħ ta' trilogu għal pubbliku tal-Parlament Ewropew mhux qed iżomm ir-riżoluzzjoni illi fil-fatt adotta l-Parlament Ewropew stess. Aħna din naraw ukoll l studji xjentifiċi per eżempju ta' l-EFSA illi kienet edha tressa uh, proposta dwar il-prodott, ċertu prodott li tal-ikel li kena fuq is-suq, aħna qegħdin naraw illi <coughs> ir-regoli mhux dejjem qed ikunu rispettati u dan mhuwiex skont il-konvenzjoni tarħus laqas skont ir-regolament 1049 minħabba li importanti li konna xjentifiċi il fuq bażi indipendenti jkunu jistgħu jerġgħu jirrepetu ċertu testijiet fuq sustanzi kliniċi kimiċi. Eżempju ieħor għalfejn aħna ma nixtiequx li jkun hemm ta' tar-regolament wieħed 104 disa hija li jekk inti kollok revizjoni tal-politika ta' trasparenza jekk pereżempju tħarsi li l-Bank ta' Investiment Ewropew li rrevedew il-leġiżlazzjoni tagħhom tat trasparenza li aħna sfidajnhom ukoll fuq punt issa l-każ u dim l-Ombudsman huma inkludew dispożizzjoni dwar it-trasparenza. etna qed il-lum il-ġurnata dawn l-okkażjoni televizjoni reviżjonijiet tar-regoli ta' trasparenza qegħdin jinħatfu sabiex mhux tiżdied it-trasparenza, issa tiżdied is-segretezza. Punti ieħor kas illi ġara f'April xi xarejn ilu l-adozzjoni ta' direttiva fuq eh, is-sigriti kummerċjali illi qegħdin iżidu il- livell ta' segretezza tal-kumpaniji illi jistaw fil-fatt iżommu informazzjoni, kwalifikaw informazzjoni ambientali fuq l-impatt tal-prodotti fuq l-ambjent, fuq s-saħħa tal-pubbliku, ecc. bħala informazzjoni konfidenzjali u messaċiħor ieħor lill-membri parlamentari eh, tal-Unjoni Ewropea, tal-Parlament Ewropew hija li aħna rridu naraw illi ikun hemm l-MVPs illi għandhom iħadmu moħħom iktar. Naturalment il-Kummissjoni ma ħasbitx fuq l-MVP fuq din konvenzjoni iżda laqas l-MEPs u aħna nafu u koll li ma jistax ikun hemm <coughs> referenza għal għal dan issa aħna fl-aħħar għandna premessa wara ħafna oppożizzjonijiet għandna premessa illi issem il-konvenzjoni ta' ħussu anka direttiva għal dispożizzjoni ta' implementazzjoni, però din miex bizzejt ikolli ngħid u naħseb li din id-direttiva li tista' tipprovdi iktar aċċess informazzjoni l-industrija u li tista' tippermettilna illi aħna nħarku lil dawk kollha illi jekkwista informazzjoni b'mod illegali Iżda direttiva kienet infasla b'dak il-mod li tista' tinkludi l-ġurnalisti u l-NGOs ukoll ġifieri dan il-regolament ħajku ta' iktar pressjoni, ħajħisbu darbtej qabel ma jizvelaw informazzjoni illi suppost kalla tkun pubblika iżda mhijiex, u naħseb illi dan jurina illi hemm daqsxejn ta' standard doppju minkejja li l-aċċess għal ġustizzja u dan il-kapitlu huwa sabiex l-industrija tkun tista' tħarrek lil dawk illi jizvelaw din informazzjoni iżda issa l-Kummissjoni rrifjutat li tadotta proposta fuq l-aċċess tal-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali ħalli nimplementaw it-tret pilastru ta' konvenzjoni ta' Arhus u ħajkun hemm biss strument ta' gwida. Ġifiri, mux ħajkun hemm strument ta' bażi tal-kazistika <coughs> tal-qorti minħabba li mhumiex ħajiftu deċiżjonijiet fuq ir-rispett tal-konvenzjoni ġifiri laqqasek muħajam, ġifiri dan juri l-atteġġament tal-istituzzjoni ta' u minn kelli aħna l-koll naqblu, irridu naħsbu kif aħna nistaw naħdmu ħalli nigwadanjaw dak li nixtiequ ġifiri iktar trasparenza, ġifiri, jina naħseb ma nix bżon nirrevedu regolament 104, dissa iżda dan regolament għandu jkun implementat aħjar, għandu jkun interpretazzjoni iktar sodom il-perspettiva legali ta' dan regolament Iżda parti minnek il-konvenzjoni il arħus jista' jkun revedut u dan jiddependi wkoll fuq Ir-riżultati tal-kumitat anka fil-kassana fuq l-aġġess tal-ġustizzja din hija xi ħaġa li tkun pubblikata tal-waqt iżda aħna naħsbu illi fil-fatt għandna bażi legali anka fuq l aċċess tal-informazzjoni sabiex aħna nisqu iktar fuq l aċċess tal-informazzjoni ħalli nġibuha wkoll taqbel mal-konvenzjoni Arħos. U fl-istess ħin naraw li dispożizzjonijiet tal-aċċess għall-ġustizzja ħajkunu iktar skont din id dispozizjoni Dawn id-dispożizzjoni tal-Konvenzjoni ta' Arhus. Grazzi, issa għanna l-aħħar kellim fissim prezidenza Olandiża tal-Unjoni Ewropea nixtiequ natu merba lil Marjetta Sherman lilli hija l-advisor legali dwar l-azzjoni li t-tihdet mill-Presidenza Olandiża favur it-trasparenza u l-ħelsin tal-aċċess għall-informazzjoni. <coughs> Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjuri għetniħu gost li edha u għek maqom, ħalli nitkellem fissim Presidenza Olandiża u dak kollu li għamilna sabiex insaħħu il trasparenza u it-trasparenza iktar eh, li tkun implementata b'mod sot li u kien suġġett importanti ħafna kif smajna dal-ħodu għalina kif huwa l-każ ukoll l-kelima ta' qabli it-tisib ta' trasparenza jirrikjedu li jkollna istituzzjoni iktar miftuħa u aċċess informazzjoni, trasparenza u l-fiduċja jimxu jitfid. Hekk kif it-trasparenza u u l appoċ fil-fatt jimxu jitfid. Naturalment iċ-ċittadini jridu jafdaw fina sabiex jappoġġawna. Il-Presidenza Olandiża u għadna rridu minħabba illi presidenza tagħna għadha ma temmiċ li jkollna l-Unjoni Ewropea aktar trasparenza ħalli l-Unjoni Ewropea tkun mappoġġata iktar mill ċittadini Iżda dan rridu nagħmlu pass pass, rridu nimxu b'mod gradwali ħalli jkollna bilanċ bejn il-trasparenza, konfidenzjalità u effiċenza. Aħna ma xtaqnix li jkun rivoluzzjoni ta' trasparenza, iżda xtaqna illi nieħdu passi li kienu verament meħtieġa bil-kooperazzjoni ma' l-Istati membri u ma' l-istituzzjonijiet Ewropej. Iżda, qabel ma nidħol iktar f'dettall dwar il-passijiet gradwali li aħna xtaqna nimplementaw nixtieq nitkellem b'mod ġeneral fuq trasparenza. Għalina, trasparenza mhijiex biss fil rigward tal-aċċess għad-dokumenti, fit-trasparenza li jina tfisser il-mod ta' kemm huwa faċli ssib l-informazzjoni u jekk inti tistax tifhem l-informazzjoni li jkollok aċċess għalija jew li ssib, ġifieri aħna naħsbu illi trasparenza tfisser ukoll l-informazzjoni li jkollok f'idejk kun tista' tifhimha u illi kollok iktar traċċibilta. Jina naħseb l-lum il-ġurnata tant għanna informazzjoni illi ma tantx għanna bizzijiet ħin sabiex nasorbu din l-informazzjoni kollha u minħabba li għanna tant informazzjoni u importanti ħafna norganizzaw din l-informazzjoni u nispjegaw għal pubbliku Biex nkunu iktar trasparenti, l-Ewropa tista' tigwadanja iktar jekk tispjega li ċittadini din l-informazzjoni. Il-proċedura tat teħid ta' deċiżjonijiet Ewropej hija proċedura pjuttost miftuħa diġà iżda iċ-ċittadini mhux hekk jaħsbu fuq eh, din il-proċedura u fil-fatt jintuża il-kunċett black box ħafna drabi meta jiddeskrivu l-Unjoni Ewropea. Ġifieri il proċedura tal-Unjoni Ewropea ta' tgħid id-deċiżjoni tkun iktar trasparenti u informazzjoni tkun iktar aċċessibbli. Aspett ieħor brabta ma' trasparenza naħseb li rridu nkunu onesti wkoll fuq il- limitazzjoni ta' trasparenza. Fih dan il-negozjati kollha u fih dan proċeduri ta' teħid ta' deċiżjonijiet, kultant ħajkun hemm bżonn ta' ċertu livell ta' segretezza ħalli bekk aħna nkunu nistgħu naraw x'jistgħu jkunu il-konsegwenzi jekk tippermettu li li namel taqbila jina naħseb li fil-fat il-jek ikunem xi manager ta' xi team tal-futbol qabel il-kampjonat mhux pubblika l-istrateġija tiegħu minn qabel żgur. Lantana tal-Presidenza kien li nieħdu passi prattiċi fejn kien eh, fejn kien possibbli ħalli bekk naħdmu mal-Istati Membri u mal-istituzzjoni ta' Ewropej. Kultant dawn kienu meqjuża passi verament xkejkna. Iżda għalmenu kienu passi żgħar l qudiem aħna naħsbu illi fil-fatt Għettina ktar attenzjoni li trasparenza fil-ftejim interistituzzjonali fuq tfassil tal-liġijiet aħjar dan juri l istituzjoni ta' Ewropea qed jieħdu impensa biex jitejbu livelli ta' trasparenza, però hemm bosta opinjoni differenti bejn istati membri. U dan jista' jillimita l-mod ta' kif aħna nistgħu nsaħħu trasparenza fl-Ewropa. L-appoġġ mhix xi ħaġa ovvja fl-Unjoni Ewropea, it-trasparenza hija parti wkoll mill-kultura Olandiża l-mod ta' kif naħdmu l-Olanda qiegħda tieħu pożizzjonijiet progressivi fuq trasparenza u qiegħda wkoll tkun meqjuża bħala progressiva. Maħniex weħidna f'Ġunju tas-sena 2015 aħna fassalna non paper dwar it-trasparenza fih dan id-deċiżjonijiet li jittieħdu fl-Unjoni Ewropea bl-appoġġ ta' ċertu stati membri l-Estonja, Danimarka u l-Iżvezja fost l-oħrajn u dan dokument Is-servi ta' bażi għan negozjati li aħna qed nagħmlu bħalissa matul presidenza tagħna. Mela dan il- dawn eh, din l-inizjattiva li għadin nieħdu fuq abbażata fuq passi gradwali xi tfisser dan fil-fatt kien iffukat fuq il-pubblikazzjoni tal-ispejjeż l-ewwel qabel kollox u ir-rappreżentanti permanenti, deputati rappreżentanti permanenti u eh, il-Kumitat tas-Sigurtà u wkoll qegħdin jippubblikaw il-laqat u l-minuti tal-laqat fuq il- laqat li kollhom ma' rappreżentanzi permanenti dan jagħti iktar interess għal gruppi interessati. Kenna wkoll dan il-Tea Camp Europe illi huwa kunċett Amerikan illi aħna organizzajna din il-kompetizzjoni sfidat l kuħat fl-Europa sabiex joħorġu biktar informazzjoni miftuħa ħalli bekk ikunem hemm iktar trasparenza. Ħafna ambasċati Olandiżi organizzaw Diplo Hack id-diploma, n-nies li ma voluti fil-diplomazija, il-taqaw fl-imkien u koll għawek fil-29 u 30 ta' april għawek fi Brussel. Kienem konferenza u koll li kienet organizzata kienet msejħa jisa xaħġa li mi, konferenza li miex konferenza f'dak is-sens minħabba li suġġett biss kien determinat minn qabel u kien hemm eh, l-okkażjoni li jiltaqgħu ħafna partit interessati, speċjalisti fl-IT, rappresentanti tas soċjetà kien verament moment uniku fejn stajna aħna niddiskutu it-trasparenza. Kienem u koll l-app illi repet li turi u koll l-inizjattivi tal-presidenza li kienu adottati. u l-attikola li kienu adottati f'dan il-Konsil din l-app għadna naħdmu fuqa ista turi l-potenzjal tal-open data li tista trend informazzjoni iktar aċċessibbli u iktar faċli sabiex tifhimha. Issa minħabba li suġġett ta' din il-konferenza jidher forsi daqsxejn vag għandna video jekk nistgħu nurukom.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 to continue after this, this movie with a step-by-step -step approach. Mela l-kom dan l-approċ ta' pass Aħna għandna proċedura sabiex nimmarkaw id-dokumenti tal-laġna tal-grupp ta' ħidmet fuq l-informazzjoni. U aħna rajna matul il-Presidenza ma sajniex naraw kif u għala ċertu dokumenti tal-Konsil ikunu markati bħala limiti. U meta dan dil it-tikketta titneħħilhom. Aħna matul il-Presidenza Olandiża kellna lan illi neħħu tikketta ta' limite mill-iktar fis possibbli speċjalment wara li dawn li kunu diskussi fuq il-level tal-Koreper. Bilan il taw diskussjoni segretarjat tal-Kunsill qassam nota ta' informazzjoni illi tista' tatina ideja ħjar tal-liġi li tapplika. Aħna rajna li żewġ terzi tal-dawn ir-records fil-fatt ikunu disponibbli. Id-dokumenti kollha illi qegħdin jitresqu mill-Kunsill ma' awtorità dawn il-korpi pubbliċi li jistgħu servu ta' bażi għal-regolamenti jinfluenzaw il-proċedura ta' teħid ta' deċiżjonijiet u jirriflettu wkoll fuq is-suġġett prattiku illi fil-fatt jista' jkun rekordjat ukoll fil-Reġistru Pubbliku. Ġifieri, dokumenti standard jistgħu joħorġu bħala li iżda da mhumiex qed jinżammu l-eżistenzi tagħhom miex qed tinżamm sigrita, fil-fatt huma rreġistrati fil-Reġistru Pubbliku skont ir-Regolament 1049 l-aċċess għal dokument limite jitqis kont il-merti ta' dik it-talba partikolari u l-kontenut ta' dokument kif ukoll minn fejn ġi dokument, jek forsi hux dokument li ġej minn xi parti terza sabiex nurikom il-fatti 84% ta' dokumenti limite dwar il-proċeduri li għadhom għaddejjin li ħarġu s-sena 2015 kienu pubblikati skont dan il-regolament. 84 fil-mija ċifra negattiva. Fil-fatt, fuq talba tal-Presidenza Olandiża kien evalwat l-impatt tat-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fuq Pestalin for Europe u aħna faċilitajna wkoll id-diskussjoni mal-pubblika permezz ta' nota tal-pubbliku. Issa wara din is-sentenza il-Kunsill qabel li ħajkompli nżomm rekord tal-ismi tal-Istati Membri u ta' dokumenti li kienu mitqisa importanti jekku għaxira minn kajja li aħna ma kanna lebta obbligu illi nidentifikaw l-Istati Membri u l-pożizzjonijiet tagħhom. L-informazzjoni wriet illi dan il-ftejim ma wassalx għal bidla sinifikattiva anke f'dak li għandu x'jaqsam il-metodu ta' ħidma u kien li m'għandniex benchmarks ma kienx hemm indikazzjoni ċara illi kien hemm xi żieda fl-ismijiet, din kienet aħbar tajba. Nixtieq ukoll insemmi rikas star regolament 1049 tas-sena 2001 li kien regolament li diġà semma minn kelma ta' qabli jidher li ma tantx hemm lok illi aħna nkomplu nżissu fuq ir-reviżjoni fil-ħadd fil-fatt hemm wisq differenzi bejn l-istati bejn istituzzjoni ta' Ewropej fil-pożizzjoni tagħhom dan ifisser l-regolament għadu mhux adattat ta' Trattat ta' Lisbona illi dan jista' wkoll ikun meqjus bħala pass il qudiem Iżda prinċipju ta' regolament għandhom japplikaw għall-uffiċċju istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha. Hawnhekk irrid insemmi wkoll il-proposti li għamel il-President tal-Eurogroup biex jisaħħaħ it-trasparenza kif qalu xi ma qabli fi frar tal-2016 il- l-agenda annotata tal-Eurogroup se tiġi pubblikata qabel il-laqa u mbagħad wara ikun hemm eh, taqsira disponibbli wkoll. Hawnhekk nixtiequ nirringrazzjaw lill-Ombudsman għall-appoġġ li tat permezz tal-ittra li kitbet. L-aġenda ta' trasparenza għadha ma ġietx finalizzata. Trasparenza u l-implementazzjoni tal-aspett ta' trasparenza tal-IAA fuq il-tfassil tal-liġijiet aħjar se jkun fuq l-aġenda tal-Kunsill għall affarijiet Ġenerali ta' din il-ġimgħa il-presidenza olandiza kitbet nota ta' riflessjoni pubblika eh, biex tindika xanda tkun l-approċ tal-Konsil fuq għabbażi ta' database li tagħti aċċess faċli għal database informazzjoni li tiswa wkoll għall individwi illi ma jaħdmux mal-Ewropa ta' kuljum. Aktar trasparenza ta' trilogi hawnhekk per jista' jkun hemm komunikazzjoni mtejba dwar riżultati miksuba waqt it-trilogi u reġistru għall atti delegati b'informazzjoni faċli li wieħed jifhimha dwar il-proċess delegat. Il-proċess tal IAA huwa xogħol tal-istituzzjonijiet kollha u l-Kunsill se jaħdem mal-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni dwar id-dispożizzjonijiet fuq it-trasparenza fil-ftejmiet interistituzzjonali. Naħseb illi deġa biss il-ħin Grazzi tal-attenzjoni u nittama li fimtu ftit iktar dwar l-approċ li adottajna ħna waqt il-Presidenza Olandiża għat trasparenza f'dawn l-aħħar sitxu. Ms. Sherman, uh, now uh, I want to Grazie. speak with Polish. I want... Issa se nitkellem bil-Pollak L-odwa tajba mela eh, min għaw min jishtiq jagħmel xi mistoqsijiet jew jagħmel xi kummenti? Miss Cabeza. L-Onorevoli Cabeza. Um, Grazie, sì, abbia pedido. Grazie, Iva. Jena kont labt illi nitkellem. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja lill kellima kollha Naħseb dan huwa suġġett importanti ħafna u uh, ovvjament dan se jsaħħa demokrazija għalhekk hemm bżonn illi uh, naħdmu fuq aktar trasparenza li qegħdin jitolbuna ċ-ċittadini bir-raġun jiena se nifoka fuq wieħed mill-interventi u suġġett partikolari dak illi <coughs> <coughs> <coughs> Eh, għal il-rappresentant tal-Uffiċċju tal-Ombudsman fuq il-Mediċini u r-rwol tal-Ombudsman kien importanti ħafna biex infetta dan il-dibattitu fuq il-trasparenza fuq il-riżultati ta' studji kliniċi. U eh, naħseb illi hemm bżonn li nkomplu mixjin f'din id-direzzjoni forsi nistaw eh, dan għattu kemm il-darba l-ombudsman u rritu koll din eh, l-opportunità u koll il-sujġet tal-medicini interess, konflitt ta' interessi għalix emmek eh, minvolut il-dritt għal-ħarsin tal-kura tas-saħħa u dana mux suq normali, ma nistax inqisu l-medicini bħala prodott ta' konsum normali għallek għandu jkun suġġett għal regolamenti trasparenti u sikuri sabiex ikunem il-bilanċ bejn interess pubbliku u interess privat. Jena naħseb illi anke dawn il-provi il rapporti ta' dwar il-testijiet kliniċi eh, għandu jorbot ukoll ma' diskussjoni li għaddejja bħalissa fl-Unjoni Ewropea fuq ix-xjenza miftuħa u dan id-dibattitu għanna nindirizzaw lejn il-sujġet il, tal-medicini, emmek għanna bżon ta' xjenza miftuħa. Eh, dan jfisser li meta eh, prodott kun ġi eh, saret privativa fuqu, għanna jkonna illi jkonna informazzjoni xorta waħda dwaru u illi ikunem u koll din il-propieta il intellettuali illi tinfetaħ u koll b'mod aktar għal pubbliku. Mbagħad il-suġġett tal-prezzijiet bħalma tafu f'dan l-aħħar snin meta l-sitwazzjoni ekonomika hija ibsa, qed naraw kif anke f'pajjiżi żviluppati u dawk li qegħdin jiżviluppaw, ovvjament eh, dawn iħassuha iktar, imma il- aħna ma stajn ma stajniex per eżempju eh, nofru medicini pal dik tal-epatite ċe u anki eh, fil-kura tal-trattament tal-kanser. Eh, naħseb illi l-Ombudsman għanda tkompli taħdem f'dan ir-rigward mod partikolari ma l-Aġenzija, l-Aġenzija involuta fil-autorizzazzjoni l-evalwazzjoni tal-medicini u għawnek tittajdinna f'xtib ta' konflitt ta' interessi jista' jkun hemm u li hemm imma Jiena naħseb illi hemm bżonn li ma jitwarbu id-dubji kollha u eh, hemm bżonn ukoll illi nkunu nafu kif qed jiġu finanzjati dawn l-affarijiet jekk dan uqgħux kompatibbli mal-sigurezza tal-mediċini u <coughs> irridu naraw illi l-interess pubbliku u ximħares għaliex hemm ukoll konflitt meta l-finanzjament issir mis-settur privat lema ukoll koll Eh, hija finanzjata eh, mill-ukoll mill-industrija farmaceutika meta titlob li tiġi autorizzata mediċina. Naħseb dan huwa suġġett importanti li għandna naħdmu fuqu u eh, hemm interess ċar illi aħna inħarsu l-interess pubbliku. Għalhekk naħseb li huwa interessanti u meħtieġ illi l-uffiċċju tal-Ombudsman jgħinuna biex insibu dan il-bilanċ bejn l-interess pubbliku u privat. Zaprosza pani posu għawben. Grazzi ħafna. Kellim għalimis. Thank you very much. Thank you for your presentations here and uh... ħafna. kultant Tabda taqta qalbek meta tisma' lil dawk illi jaqblu miegħek illi min qed jaqbel illi ir-regolament 10-49 għandna inħarsuh u mhux naġġornawh. Aħna rridu naraw xodda għandna fidejna. Jina naħseb illi kif għattilkom jina kont shadow rapporteur għall-implementazzjoni tal-konvenzjoni ta' Arhus fl-2006 u kont ukoll shadow rapporteur meta kenna il-regolament fuq il-provi kliniċi u trasparenza. U drammatiku li naraw kif l-ambitu jgħatinħin inħin kollu jiċkien, allura qed nieħdu passi lura flok il-qoddim għanna bżon ta' odot legali u jiddispjaċini li l-orti miex eh, b'saħħita bizzejet u ma tistax tejna imma safejna fien u għamnek tiddu tajdu li intom issa. fil- fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u fit-Trattat tal Lisbona hemm dispożizzjonijiet li s-saħħa tal-bniedem l-ambjent għandhom jelbu fuq l-interessi finanzjarji u l-uffiċċju tal-Ombudsman uża qabel il-regolament fuq il-testijiet kliniċi u Nodu Cochrane kontra Lima u huma użaw dawn ir-referenzi għal fatt illi Eh, il-kwistjoni tal-ambjent u tas-saħħa jelbu fuq l-interessi finanzjarji. Ġifieri kien hemm kien hemm mument eh, qasir fejn eh, lema kienet qabdet it-triq it-tajba imma l darboħra reġat intilfet. Il-Parlament għandu bżon parir. Għandu bżon li xaħat jgħidilna eżattament xodo għanna għad dispożizzjoni biex nitolbu l-Kommissjoni biex ehm, toħroċ leġislazzjoni skont il-liġi bażika tagħna ġifieri it-trattat. Ġifiri, aħna ekk irridu naħdmu, mux kull darba illi neħdu passi l-ura fuq it-trasparenza u illi jena skantajt illi forsi eh, kien ħtijati għaju wkoll fil-fatt għaliex ma kienx faċli dak iż-żmien li regolament 1049 li għamilna limiti fuq l-aċċess għall-informazzjoni taħt il-konvenzjoni ARAS u anki fuq l-aċċess għall-ġustizzja niftakara dik imma kien hemm xi sforz biex jillimitaw dak li sajna nagħmlu taħt il-konvenzjoni ARAS Issa, mit-trattat u mill-Karta ta' Drittijiet Fondamentali u il-Karta tapplika dan huwa skont il-liġi Ewropea. Ma nistawx għamnek f'dan il-kuntest ngħidu li l-karta ma tapplikax. Imma irridu nifmu eżattament kif nistaw naġixxu għaliex hemm kurrent qawwi kontra tagħna. U eh, nista' ngħidilkom li jiena niftakar li fil-Kummissjoni kien hemm eh, xaħat li kien jaf ħafna dwar il-konvenzjoni Arus. Umbat Catherine Day warbitu minn nofs mid DG MV. Ġifiri aħna qed niffaċċaw forzi b'saħħithom ħafna. U aħna ma għalek ma nistawx naraw eżattament l-industrija u l-forzi qawwijin finanzjarji kif qegħdin jaħdmu kontratana, qegħdin jaħarbu mill-trasparenza, mill dak kollu li aħna għandna fuq il-konflitt tal-interess, eccetera, u għalhekk għandna bżonn lajnuna fejn huma l-odot legali biex eh, ah, nistgħu nużaw aħna biex dirna xinna naslu fejn irridu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Hawtala. Skużani, ma konċ naf li ma kienx imesli li qabel. Mela, grazzi ta' dawk il-ħsibijiet il-li qsamtu maħna, naħseb il-situazzjoni pjuttost paradossali għaliex f'mument fejn għanna dawn din l-oppozizjoni qawwija trasparenza, imma qed naraw fit-trasparenza kullimkien li din kwistjoni ta' trasparenza kisbet ferm aktar importanza tul is-snin u ta' spiss naraw illi kunu organizzati avvenimenti taħt dawn it-tliet suġġetti trasparenza, l-integrità u irresponsabilta. U naħseb li dawn jorbtu mill-qrib ma' xulxin Jiena naħseb illi forsi wasal il-moment illi eh, nkunu ftit aktar offensivi bħala parlament jiena eh, naf illi saru proposti li forsi il-Parlament jista forsi jabbozza model ta' kif aħna nistaw nirrevedu regolament 10 1049 fid-dawl ta' 15 sena esperjenza tal-waqt nal 15 15 sena, anzi kważi eżattament tal-aqna jom il-15 sena tiftakru il-presidenza svediża naħseb. Jiena responsabli fil-Komitat tal-Affarijiet Legali biex eh, namlu progress fu um, ehm, eh, din l-amministrazzjoni Ewropea li tkun miftuħa, eh, effiċenti u trasparenti taħt il-trattat il trattat u ma kienx hemm leġislazzjoni sekundarja m'iniex qed nara illi l-Kummissjoni tant qiegħda tilqa l-għajnuna tal-Parlament fassanna leġislazzjoni flimkien ma' esperti akademiċi u naħseb illi wkoll irridu nkunu aktar offensivi u minn bosta perspettivi jien eh, hemm il- dokument tal-presidenza olandiza non-paper li ġiet adottata f'April tal-2015 adottata minn sitt pajjiżi, sa minnu dok is-sitt pajjiżi, għandhom jikkooperaw mal-Parlament Ewropew sabiex nipromovu revizjoni kif imess ta' regolament 1049 fl-istess ħin jipromovu liġi fuq il-proċedura amministrattiva jew inkella il-liġi fuq uh, Eh, amministrazzjoni Ewropea miftuħa, effiċjenti u indipendenti. In-noqqasijiet illi nara palissa jiena hija li din dawn il proċeduri leġislattivi, dokumenti leġislattivi huma ostakolu anki fil-Parlament għalix anki il-kollega tijaj Awken li nirrispetta naħseb iju kol taħseb illi il-parlament jaqbillu li kunem xiftit Eh, segretezza. Imma hemm ħafna eh, deputati illi ħossu illi l-Parlament ma jaqbillux ikun miftuħ iż-żejjed u trasparenti iż-żejjed fil-laqat ta' trilogi, imma ma nistawx eh, niddistingwu bejn dokumenti ta' trilogi u dokumenti oħrajn, għalhekk hemm verament ħafna noqqasijiet fuq il-livell tal-implementazzjoni. Hemm rapport li ġi adottat xi xarejn ilu mill-Parlament li jati ftit informazzjoni bażika u opinjonijiet ta' kif għanna naħdmu bid-dokumenti ta' trilogi u sakemm tispiċċa l-inkjesta l-Ombudsman naħseb li għanna naħdmu għabbażi ta' dan fejn Jajt illi dokumenti ta' trilogi ma jistawx jiġu eh, trattati differenti mill-dokumenti leġislattivi l-oħrajn. U fl-aħħar net irrid ngħidilkom xi ħaġa dwar l-esperjenza personali tiegħi li kellna erba' eh, deputati inklużi jiena illi talbu eh, dokumenti lil, fuq il-website Ask the EU dwar aċċess għal riċerka xjentifika li fuqa il-Kommissjoni u l-Aġenzija Ewropea Sikurezza tal-Ikel ibbażaw il-valutazzjoni tagħhom u il-reviżjoni tagħhom tal-istatus ta' pestiċida eh, glyphosate deċiżjoni se tittieħed din il-ġimgħa minn Kumitat tal-Appell għaliex l-istati membri ma setgħux jaqblu fil-Kumitat Tekniku. U dak li qed nara wa dak li qalet is-Sinjura Vikstrom il-President u ħafna minnkom ukoll tkellimtu dwar l-importanza tal-fiduċa. Anki il-Kummissarju jara illi m'hemmx fiduċa bejn is-soċjetà u l-awtoritajiet illi qegħdin jagħtu liċenzji għal dawn is-sustanzi. U il-Kummissarju qabel illi hemm bżonn ta' aktar trasparenza u aktar aċċess miftuħ għal dokumenti u l-esperjenza tal emeja hija xi ħaġa li tista' tintuża hawnhekk ukoll. Biex nagħlaq eh, naraw mbagħad kif jiġu trattati it-talbiet li jagħmlu ċ-ċittadini f'dan il-kontest jiena rajt li kien hemm tliet nuqqasijiet għalmenu l-ewwel nett il-Kummissjoni kif qalet Helen da biex eh, eh, tikkorrispondi ma l-applikant u tipprova tifhem Eh, naqra ħjar biex eh, takwista ftit aktar ħin, imma il-Kummissjoni u l-EFSA ma jifmuħx sew dan il-prinċipju ta' dritt tal-awtur li u rrit jiddeċidi jekk jiena ta' aċċess għal dak id-dokument partikolari jew le, Issa l-Kommissjoni u l-EFSA spiegawna li qegħdin jikkorrispondu, qegħdin jitkellmu ma l-awturi tar-riċerka imma aħna irridu ngħidulhom illi mhumiex l-awturi li jiddeċiedu imma il-korp li jiddeċiedi. U t-tieni ħaġa li għallunna waqt il-korrispondenza eh, li konna qed nistennew l-ewwel tweġiba fil-fatt li forsi jistgħu eh, joffrulna il-metodu ta' reading room imma anki dan il-metodu eh, Oriġinarjament f'1049 fl-artiklu 9 din l-idea ġiet imnedija. E, Kien hemm dawn l-element referenza għal dokumenti sensittivi illi zgitxa dan. U issa qed naraw illi dokumenti ta' TTIP Eh, jinsabu f'dan il-reading room għal deputati Ewropej u anki nies mill-ministeri fil-pajjiżi tagħna dan jistgħu jarawhom f'dek l-imsejħa reading room. Aħna rridu illi ikun hemm eh, aċċess għal pubbliku ġenwin u mhux dawn ir-reading rooms U fejn huma l-limiti għal aċċess miftuħ għal dawn il-dokumenti? Issa medu fin-negozjati ta' TTIP qed naraw illi l-Istati Uniti qed jiddettaw lill-Unjoni Ewropea. Il-Kummissarju Malmstrom għamlet li seta imma i eh, ċaħdet l-importanza ta' regolament 1049 għaliex kważi kważi qablet ma' l-Istati Uniti illi eh, hemm limitu fuq dak kollu illi għandhom ikollhom aċċess għalih il-ċittadini Ewropej Jiena irrit nipromovi l-ideja illi kulħadd għandu jkun jaf li il-liġi fu amministrazzjoni Ewropea miftuħa effiċjenti u indipendenti għandha toħloq eh, skadenzi ċari għad-dmir tal-żamma ta' records, ħasna ta' informazzjoni u din tkun tapplika għall aġenziji kollha, l-entitajiet kollha, l-istituzzjonijiet kollha, etc. sabiex iċ-ċittadini u l-partijiet interessati jistaw jifmu eżattament kif għandhom jitolbu dan, dan l-aċċess għal eh, dokumenti biex ikunu jafu eżattament kif il proċedura Grazzi. L-Onorevoli Ja. Grazzi ħafna jina nishtiq illi nitlob skuża mħabbel ma konċ hawnhekk mill-bidunet ta' smih. Jina naħseb li dan huwa suġġett interessanti ħafna u naħseb illi nistgħu nikdbu ħafna fuq dan is-suġġett iżda fuq li mhux kulħadd jaħsibha bl-istess mod eżattament fuq definizzjonijiet ta' trasparenza forsi nista' nfaraġkom ftit meta ngħid lill-membri tal-Parlamenti Nazzjonali wkoll jiġtu dak li għandu x'jaqsam mal-rispett tal-livelli ta' trasparenza fuq il-livell Ewropew. Ġifieri jekk inqabel is-sitwazzjoni fil-Ġermani mis-sitwazzjoni hawnhekk naħseb li hemm nista' ċertu affarijiet komuni iżda li hemm ċertu affarijiet differenti wkoll iżda l-ewwel mistoqsija hija jekk hemm jekk għandux ikun hemm limiti għat-trasparenza, jekk forsi aħna nkunu nistgħu niddefinixxu t-trasparenza forsi nistgħu niftehmu aħjar iktar malaj fuq il-whistleblowers, fuq il-segretezza pereżempju meta tkun meħtieġa. U l-informazzjoni, l-iktar informazzjoni importanti illi tkun skambjata anka barra mill-istituzzjonijiet. Ejja ngħidu pereżempju xi kultant wieħed irrit jagħmel diskussjonijiet mingħajr ma l-informazzjoni tkun imxandra mill-ewwel. Iżda jiena nixtieq trasparenza, iżda fil-fatt il-mistoqsija tiegħi hija għandu jkun hemm ċertu limitazzjoni ta' trasparenza f'ċertu każijiet u kif qalu l-kollegi ta' qabli Iva, jiena naqbel illi e, il-trasparenza ta' tkun definita zda fl-istess jina għandu jkun hemm aċċessel kull informazzjoni possibbli, però jiena minħabba li nuża din informazzjoni naf illi nirġaw ħafna u ħafna informazzjoni jekk kif intqal jiena naħseb illi t-trasparenza għandha tkun faċli sabiex tagħmel ġestjoni tagħha għax inke qawwis informazzjoni u anke il-kunċett tal-birokrazija dan huwa punt importanti ħafna rridu nżommu f'maħna ma jistax ikun li kull darba nagħmlu talba l-iktar trasparenza jiżdied tiżdied jiżdied il-pis burokratiku. Jiena Nħugos meta nisma dawn il-membri fil-fat ma min l-mira din jirrapprezenta minħabba li verament hemm ftit nis li huma e, e, indipendenti. U jekk per eżempju nitkellmu fuq e, il-pubblikazzjoni tal-minuti nafu li għanna wkoll sistema komplikata li jiena naħseb li il-fatt li jista' jkollna faċilità ta' ġestjoni tas-sistema kif ukoll e, trasparenza u limitazzjonijiet ta' trasparenza dawn huma punti importanti aħna rridu naraw li ma nħolqux iktar problemi u ma nħolqux iktar strumenti ġodda jina naħseb li l-iskambju ta' informazzjoni forsi jista' jkun Eh, qed isir barra mill-limiti ta' trasparenza u f'dawn tip ta' każijiet jista' jkun ma jkunx hemm il-possibilità jiena naħseb bħala Unjoni Ewropea naħseb li verament nistgħu nkunu kbir li għandna dan il-tip ta' diskussjonijiet hawnhekk dan jiena qed ngħidu sabiex infisser kompliment. Grazzi ħafna għanna verament ftit ftit ħin. Issa nixtieq nistieden lil mistiedna tagħna biex iwieġbu fil-qosor ħafna minuta, minuta u nofs xejn iktar minn hekk. Eh, Jina nixtieq inżid xi ftit eh, kelmiet minn naħa tiegħi. Jiena nista' ngħid li dan l-istudju ftit rajtu, ma rajtu kollu biċċala u biċċalem, iżda jiena nista' ngħidulkom illi Anka f'dak li għandu xieqsam il-perspettiva legali, jiġifieri ċertu affarijiet għandhom jinżammu sigriti għal periodu partikolari ta' żmien. Iva, sinjura kollega, għaw kanili nisimak jena dak li qed illum, iżda il-punt huwa li hemm storiċi wkoll kolli jgħidu li għaż raġunijiet l arkivju ta' dawn l-aħħar 30 sena mhumiex taqsek tajbin nisera fuqhom bħal qabel. L-għonet meħabba li hemm ħafna e-mails l-informazzjoni titħassar u t raġuni hija għalfejn minħabba l-informazzjoni mhux dejjem tinkiteb u dak li għamilna b'saħħitna ġifiri wara li 30 sena tista' taqra għalfejn tieħdu terġu ċertu deċiżjonijiet u mhux bot ieħor naħseb li din hija xi ħaġa li saħaħna bħala kontinent u jiena jkolli ngħid li għandi l-impressjoni illi qegħdin qisna nipparteċipaw f'din id-dimensja kollettiva ta' soċjetà sħiħa li tista' iddajjef lill-kontinent Ewropew għalhekk jiena naħseb illi m'għandniex ikonna iktar trasparenza minħabba li diħaturi tmexxija aħjar. Better governance jina nasab li forsi tkun interessanti li kuna diskussjoni ma l-istorġi fu għadjien kiet. Barzo, pan Regan. Uh, first of all, Sir Regan. Express uh, on behalf of the Ombudsman thanks for the support of uh, various members of Parliament for the work. Iva, il-xol Eh, l-appoċ tal-Parlament huwa importanti ħafna għal l-ħidma tal-Uffiċċju tal-Ombudsman. Il-kwestjoni tal-aċċess għal dokumenti tal-Aġenzija tal-Mediċini se ferm aktar importanti meta il-regolament fuq it-testijiet kliniċi adottat mill-Parlament jidħol fis-seħ. Għax dak ifisser li t-testijiet kliniċi kollha li jsiru fl-Unjoni Ewropea se jkunu uh, eh, prezentati lill-lema. U war minħabba l-emendi li propona l-Parlament Ewropew li ċerti regoli li għandhom xaqsmu mal aċċess għal dawn id-dokumenti ġew inklużi f'dak ir-regolament, regoli li fil-fatt huma ferm aktar progressivi minn dawk illi hemm fir-regolament 1049. Għallek aħna naqblu illi dan huwa ta' importanza kbira għaċ-ċittadini, dan għadniħ fid-deċiżjoni ta' ftut ġimgħat ilu, u dan kollu se jsir ferm aktar importanti meta uh, il- l-ambitu tal-numru tal dokumenti li se jkollha l-Aġenzija Ewropea għal mediċini eh, jikber. Aħna hawnhekk mhux biss qed nitkellmu dwar aċċess għad dokumenti, hemm dik kwistjoni kollha dwar aċċess għal dak kollu li għandu x'jaqsam mat trasparenza ta' gruppi ta' esperti, kwistjonijiet fuq konflitt ta' interessi. Dan kollu għandu x'jaqsam mal-problema ta' trasparenza u aċċess għad dokumenti u l-Ombudsman qiegħda taħdem ukoll f'dawk loqsma biex tiżgura illi ikunem fiduċa akbar fil- eh, fl-amministrazzjoni pubblika Ewropea. Unbat, hemm trasparenza bid-disin propju mit-tfassil stess illi aħna irridu eh, jista wieħed ikollu ħafna trasparenza, imma jekk it-trasparenza ma tistax tintuża faċilment, kważi ma tiswa xejn. Huwa diffiċli wkoll għall-amministrazzjoni biex tiġġestixxi dawn il-flussi kbar ta' informazzjoni. U din dana jorbot ma' dan il-din it-trasparenza fl-amministrazzjoni pubblika illi il-proċessi kunu fasla b'tali mod illi anki wara il-Kummissjoni tkun iktar faċilment tista' tindirizza u, u tiġġestixxi dawn it-talbiet tal-trasparenza u għall-informazzjoni u għalhekk imbagħad iċ-ċittadini jisibu aktar faċli biex jiksbuha. Grazzi ħafna l-Onorevoli uh, Signora Derbyshire. Grazzi ħafna. Jena se niprofa nwieġeb is-Sinjura Awken dwar xista jagħmel il-Parlament. Tlet affarijiet. L-ewwel net eh, jista' ikompli jikkoopera kif qed nagħmlu llum ma' soċjetà ċivili, ma' l-esperti akademiċi, ma' l-ombudsman sabiex ikun hemm promozzjoni ta' trasparenza għalina kien importanti ħafna li kena l appoġġ tal-Parlament fil kastana tagħna fuq eh, l-indirizzi postali kienem eh, għajnuna minna tal-parlament biex eh, aħna minna mistoqsijiet l-Komissjoni dwar il-politika taħħa fuq l-indirizzi tal-postali. U fuq għana kena informazzjoni mill-Parlament dwar il-fatti li kienu għaddejjin diskussjoni dwar kemm kien legali dak li kien għaddej għaliex aħna ċafejna dokument mill-Parlament Għalhekk it-tieni punt illi tkunu modell ta' trasparenza tajba huwa essenzjali qed nara li hemm moqsma fejn dana mhux il-każ, pereżempju eh, għattilkom uh, kem kienem kellna diffikultà li niksbu il-dettalji dwar l-infiq. U fl aħħar mhux l-inqas it-tielet rakkomandazzjoni li rrit namlilkom għalli il-parlament irrit jara xini s-situazzjoni ta' trasparenza fl-istati membri. Għalix il situazzjoni mish l-istess kullimkien mill-Finlandja u l-Svezja li ċelebraw 250 sena għall-Italja minn fejn ġejt il-biraħ fejn hemm reġim ta' trasparenza dajjef ħafna e, f'Ispanja ftit li xejn hemm, il-Greċja hemm liġi ħażina, ċipru laqas għandu regola jew liġi dwar l-aċċess għad-dokumenti Għalek għarraw kooperazzjoni ma l-Parlamenti Nazjonali fl-Stati membri għal xina ma nemmenx li se jkun possibli li aħna insaħħu trasparenza u regoli ta' trasparenza fl-Unjoni Ewropea minn ma nollu l-standards u natu e, nejnu għom jifmu aħjar xinu ma regoli ta' trasparenza fuq livell nazzjonali fl-Stati membri. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Bertier. Um, To reply to your question, so what legal tool? Mela, dwar l-odot legali li nistaw nużaw u għalli sfortunatament illum id-deċizjonijiet huma inqas bbażati fuq liġi huma iktar politiċi. Still, uh, I think it's important for... Ma naħseb li huwa importanti anki għad-deputati parlamentari Kenna l-kas ta' Sophie Intveld, per eżempju, li anki jekk ikun diffiċli illi ikun implementat xorta nistaw nużawa. Ċifri dik hija xi ħaġa u l-deputati parlamentari għandu forsi provaw resqu aktar kazijiet u jużaw jinqdew bis-servizzi tal-ombudsman sabiex jiksbu deċiżjonijiet li s-soċjetà ċivili tista' serraħ fuqhom li mhux biss li jiddiskutu, mhux biss li kolon kuntatti fuq livell politiku, imma għandkom modu toħra dispozizjoni dispożizzjoni tagħkom użawhom. Soluzzjoni oħra hija illi aħna irridu nimlew il-vojt, id-distak eh, li hemm bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet u l-Unjoni Ewropea għaliex fost iċ-ċittadini Għad eh, ma jaf xinu jiġri fuq livell Ewropew, xinu ma jamlu l-istituzzjonijiet Ewropej dwar id-deċizjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja u per eżempju ma tantx naħseb li hemm ċittadini fl-Unjoni Ewropea dwar il-fatt li huma m'għandhomx aċċess għal Qorti tal-Ġustizzja li ebda NGO għat ma sedat eh, tikkontesta eh, ebda deċiżjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej u d-dim il-Qorti tal-Ġustizzja daqshekk hemm deficit demokratiku Għalek hemm bżonn illi iċ-ċittadini ikunu jafu sabiex jifmu u ċittadini ikunu jistgħu jagħmlu iktar pressjoni fuq l-istituzzjonijiet Ewropej għaliex ir-realtà hija li l-istituzzjonijiet Ewropej fi Brussell, fil-Lussemburgu, fi Strasburgu huma komdi komdi illi eh, eh, jinnegozjaw u jinnavigaw f'din il-buzziqa tagħhom biss mingħajr pressjoni minn ħadd. Mbatt ikun hemm il-deputati parlamentari li għajdunna li għattaw il-ħin kollu tagħhom jiddiskutu mal-lobbies bħalli kieku din kienet xi ħaġa normali mingħajr ma jagħtu rendi kont il-ħadd. U naħseb illi dana nistgħu ngħiduh għaliex qegħdin fi Brusselli li jiena skantajt nix-xift meta smajt dawn l-affarijiet. Aħna nafu li jekk jiġri, issa ma nafux jekk il-proċessu x'konfidenzjali u trasparenti il-lobbying qiegħed isir imma xorta waħda hemm obbligu illi ċittadini ikunu jafu kif il-deputati parlamentari jieħdu deċiżjonijiet tagħhom fi Brussell. lo stess japplika fuq l-Istati membri u għandna lingwaġġ fuq livell nazzjonali l-Istati membri jgħidu li huwa btor ta' Brussell imma umma fil-fat jipparteċipaw eh, fl-adozzjoni ta' direttivi u regolamenti kollha. Għalhekk hemm bżonn illi insibu soluzzjoni sabiex eh, intejbu dawn l-affarijiet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 il-presidenza tagħna ħadet eh, approċċ pożittiv ħafna lejn it-trasparenza fuq ir-regolament 1049 ma tantx kien hemm possibilità li jerġgħu jinfetħu n-negozjati. Anki l-isbolizzazzjoni tar-regolament li hija xi ħaġa li l-istituzzjonijiet kollha jaqblu magħha xorta waħda ma kienx fattibbli ma setax issir waqt il-presidenza tagħna fuq il-liġi amministrattiva Ewropea il-Kunsill huwa fidejn il-Kummissjoni. Hija trid toħroġ bi proposta sabiex jimbdew id-diskussjonijiet fih dan il-Kunsill. Grazzi. Dziękuję Państwu bardzo. Chciałam serdecznie podziękować za dzisiejszy... Jena nishti tassew nirringrazzja lil kulħadd għal din lodwa ta' smi għal parteċipazzjoni ta' il-prezentazzjonijiet u jekk tippermettuli jena nishti namel taqsira qasira l-ewwel net grazzi tal-li referejtu u semmejtu ix-xogħol tal-Ombudsman Ewropew naħseb illi il-kontribut tal-Uffiċċju tal-Ombudsman fil-ħolqien u l-bini ta' trasparenza pubblika huwa essenzjali u imprezzabbli. Eh, importanti illi il-ċittadini jifmu illi għandhom dan id-dritt tal-informazzjoni dan huwa qasam importanti għalix jekk iċ-ċittadini kunu jafu drittijiet tagħhom x'inhuma, ikunu jistgħu jagħmlu pressjoni fuq l-entitajiet pubbliċi u informazzjoni pubblika tajba twassal għal fiduċa akbar fl-istituzzjonijiet. Komment ieħor illi eh, sar huma il-limiti ta' din it-trasparenza, hemm limiti u jekk iva fejnom u fejn għanna impoġuwom dawn il-limiti u paradossalment fejn huma l-interess il fejn għandhom jitpoġġew dawn il-limiti fl-interess tal-pubbliku. Naħseb dan se nkomplu niddiskutuhom dawn l-affarijiet kollha. Uh, iva, hemm eh, kontroversi se jkun hemm diskussjonijiet hemm iktar minn opinjoni waħda dwar definizzjoni tal-konċetti kollha li diskutejna illum. Għal darbohra grazzi mill-qalb għal dan id-dibattitu u eh, nawguralkom anki għal ħidma tagħkom illum wara